So Lodwa tajba. Signori, esperti distinti, onorevoli kollegi, partecipanti, eżis, huwa ta' pjaċir kbir qed il-President li nagħtikom merħba għal dan is-smieħ pubbliku biex nerġgħu natu fiduċja Eh, nilbħu miġdid il-fiduċja ta' ċittadini fil-proġett Ewropew dan is-smieħ pubbliku ġie mitlub mill membri tal-Kumitat Peti biex nistudjaw is-sitwazzjoni kif injal eh, l-idea ta' ċittadini fuq il-preċedent il-proġett Ewropew wara r-referendum li sar ukoll dal-aħħar u diversi avvenimenti li aħna rajna f'din l-aħħar sena l-għanu li il-partiċipenti il joffru e, kif nistgħu nirrestawraw din il-fiduċa fuq meta ta' żmien twil u kritika kostruttiva mill-imsieba kollha interessati fuq l-iżvilupp e, futur tal-Unjoni Ewropea dan ismi dis-seduta edha torganizza żewġ panels. L-ewwel panel jindirizza l-informazzjoni u materjal fuq id-dialogu tal-proġett Ewropew. It-tieni panel jiffoka biex insibu mezzi kif neġgħu nagħtu miġdi fiduċja fiċ-ċittadini biex nalqu il-differenza bejn il-wedit li tajna u fil-fatti li aħna għamilna fuq il-wedit tagħna. Matul iż-żewġ panels il-Kumitat se jisma' minn l-Ombudsman Ewropew, is-Sinjura Emri fid-dawl fid-dawl tal ta' dak li ħareġ mill kummissjoni Ewropea, l-NGOs ukoll, organizzazzjonijiet ta' żgħażagħ, e, think tanks tal-politika u ħan nisimaw minn kulħadd dwar mezzi kif inwieġbu għat ta' ċittadini dwar sostenibilità u l-futur tal-proġett Ewropa. Mela, nixtieq ilkom eh, seduta u dibattitu ta' frott, issa kuntent li nati merħba li sinjura O'Reilly ilija għal-ombudsman kif għedna. Għandek il-kelma, sinjura O'Reilly. Grazzi ħafna, sur President, l-odwa tajba l-kulħat, kuntenta ħafna din sa fostkom, grazzi tal-istedina li għamiltu li biex nindirizzakom u nifraħ il-Komitat Peti tfir dan il-Parlament biex organizza eh, seminar daqshekk importanti fuq iż-żmien daqshekk importanti naħseb ħadd minn hawnhekk dal-għodu ħaj jippretendi jew jista' jippretendi eh, li aħna għandna tweġibiet kollha l-mistoqsija dwar kif nibħu mill-ġrid il-fiduċja taċ-ċittadini fil-proġett Ewropa. Din hija kwestjoni li ħadet ħafna żmien u enerġija eh, tal-moħħ fost l-istituzzjonijiet u l-istati membri s-sena l-oħra wara l-Brexit u l-elezzjoni tal-President Amerikan Trump kien sar komuni biex eh, biex niddiskutu s-situazzjoni kif inhi u l-fattur domino għaffajt waħda wara l-oħra li jitju imma Ekku għawna aħna fl-axħar ta' ġunju u ċentru għadu qed iżomm. u il-twettiq tal-politika ġiet influenzata minn diversi fatturi u nies partiti eh, populisti eh, rebħu ħafna, il-Prim Ministru tar-Renju Unit Marċevieċ il-mandat qawwi li talbet iċ-ċittadini tuwa u il-President Franċis Macron rebaħ eh, u ħabbar ir-rebħa tiegħu waqt il-mużika tal-Out to Joy xini nispekulaw illi l-Unjoni Ewropea se ssir iktar fraġili, iktar batuta. Imma li natu kontrast għal dak li qed naddu minnu bħalissa u natu iżjed evalwazzjoni tal-benefiċċji ta' sħubija u speċjalment għaqda. E, Jean Katamer, e, e, il-ġimma l-oħra, il-, il, il, il, il, il, il, il, il il-ġurnalista Franċiż qal illi il-Brexit influenza ħafna il-poplu Franċiż fil-elezzjonijiet tiegħu il-votanti f'ħafna stati ma sarux biss bla wiċċ bla identità fil-mod kif eh, jivvotaw ma saru esperimentali ħafna u kienu qed jagħtu eh, ċans li nies ġodda imma malajr warbuhom jekk idaw eh, jonqsu mill mill-wedit tagħhom din interazzjoni politika u din hija ċara ħafna attenzjoni qed tingħata fuq l-iżvilupp futur tal-Eurozona u ħafna minn dan ħajsir iktar ċar wara l-elezzjoni Ġermaniżi f'Settembru li ġej. Imma l-mistoqsija llum hija din. Iċ-ċittadin x'rwol għandu f'da kollu u l-fuċijiet tiegħu kif se jinsemgħu? Nafu, nistgħu nkunu nafu xi jrid iċ-ċittadin Ewropew Dan jista' nkunu nafu meta jkun hemm eżistenza liħ b'kull forma li tieħu dan. U e, fil-elezzjonijiet ta' kull elezzjoni ġenerali ta' kull stat membru hemm pubblikazzjonijiet tal-esperti fuq il-futur tal-Ewropa, il-futur tagħhom qed jiġi diskuss kemm hemm minnhom illi huma konxi wkoll ta' dak li qed jiġri fl-elezzjoni ġenerali, kemm minnhom jafu fuq l-implikazzjonijiet fuq il-manuvrar politiku, fuq il-ħajjiet tagħhom ta' kuljum eh, wara li jkun xi immedjat tagħhom permezz ta' dibattitu forsi bejt nej. Nies fir-Renju Unit issa qegħdin jiġu konx qed ikunu konxu eh, fuq x'ħajkunu l-effetti tagħhom fuq il-vot tagħhom li jagħmlu fuq il-Brexit per eżempju fuq il-kura tas saħħa tagħhom, l-edukazzjoni, eċetera. Issa xuħud biss edin ikunu konxi tal-isfidi legali u oħrajn ta' dan il-separazzjoni minn mal-Unjoni Ewropea. U daw l-implikazzjonijiet ma tantx kienu marufin da żmien sena ilu meta votaw forsi li jesploraw għaliex ma kienu jafu jew kienu jafu u vatuaw xorta biex jitilqu twieġab iwieġbu l-mistoqsijiet ta' dan l-avveniment. Fl-aħħar ta' ġurnata iċ-ċittadini hemmhekk essenzjalment kellhom jieħdu eh, vot u fuq iċ-ċittadini ta' fuq id-diritti ta' ċittadini u sottomessi wkoll propaganda ta' madwarhom. Separazzjoni tal-istituzzjonijiet Ewropew minn magħhom mir responsabilità tal-istati membri hija ħidma importanti għalina l-koll. Li tieħu deċiżjoni b'mod responsabbli import, assolutament importanti għal demokrazija bħal b'saħħitha. Bħal Ombudsman Ewropew jiena ħafna mix-xogħol inħoss li ħafna mix-xogħol e, jinvolvi il-ftuħ e, ta' ħafna l-istituzzjonijiet Ewropew rilax ta' dokumenti, konsultazzjoni u design, traduzzjoni ta' xol fil-24 lingwa kollha u mhux iklita tlieta standard, il-monitoraġġ ta' mġiba etika, speċjalment dwar il-kwistjoni ta' revolving doors, kazijiet ta' ksur fost l-istati membri, ma' istati membri li daw jiġu e, immexxija b'mod kif suppost. Mm. Nistaw imma li xi kultant fuq il-grat li dan għandu jkun univers universalment jiġi aċċettat ħafna jieħdu pjaċir ikomplu ik ikomplu bil-ħajja tagħhom ta' kuljum u mhux se joqogħdu jaraw il-minuti ta' kull kumitat e, bħala preparazzjoni ta' leġislazzjoni għal kunsil ma' dak li importom u għalli hemm xi ħaġa fisimhom li qed ikun attent għal dan u jkun qed isemmi ċerti diffikultajiet jew opportunitajiet magħhom li jistgħu jidru. Istituzzjonijiet Ewropej bżonn ikunu miftuħin biex kull ċittadin Ewropew ikun e, mhux biss ikun informat b'dak kollu li qed jiġri ma jkun hemm daw iċ-ċittadini jkollhom rappreżentanti eletti illi jagħmlu dan ix-xogħol minn flokhom li huma jkunu konxi bisħiħ ta' dak li qed jiġri u li jaġixxu fl-interessi tagħhom kif suppost. U jina nemmen li dan di trasparenza hija importanti b'mod partikolari dan id-dawl għax huwa l-Kunsill fil-Ministri li jintbatu fi Brussell preċiżament biex jirrappreżentaw l-interessi nazzjonali li huwa partikolarment kritiku u jekk mod mhux raġonevoli jevitaw dan l-kontabilità, allura l-ekk eh, ħsara li jkun hemm ta' nuqqas ta' demokrazija f'dak li għandu xaqsam ma' l-Unjoni Ewropea. Jien qed ninvestiga per din il-kwistjoni qed nara kif din da kollu qed jiġi eh, investigat, kif qed jiġi diskuss minn isfel għal fuq sal-Kunsill innifsu. Ġiri markat li s-segretezza tal-Kunsill xkultant għandu inqas jagħmel milli iżommu informazzjoni mill-kollegi tagħhom fil-Kunsill u iktar għandex taqsam milli iżommu għam il-votanti fid-djar tagħhom. Napprezza bisħiħ li jista' jkun hemm li jista' jkun diffiċli politikament kif pożizzjoni bikrija tista' tkun imħollija biex tibqa' dejja u aħna li għanna nkunu iżjed fiduċjużi fil-kapacità tal-elettorat li jkunu jistgħu jifhem jifmu da kollu jekk jingħataw l-opportunità biex għamlu dan. Huwa aktar faċli biex dejjem nagħtu l-ħtija fuq l-istituzzjonijiet eh, Ewropej li joqtu lura milli jikkomunikaw iva nistgħu nagħmlu aħjar imma ħafna miċ-ċittadini rarament iħarsu lil mill-frontieri tagħhom u allura hija responsabilità primarja tal-Istati membri li jżidu kuxjenza u jisibu mod modi innovattivi biex jinvolvu ċ-ċittadini tagħhom fir-rwol tagħhom juda sekk importanti biex jtejbu l-kwalità tal-ħajja tagħhom għax huma n-nies illi jafu l-aħjar l-amministrazzjonijiet, il-liġijiet jew in-nuqqas tagħhom ikollhom impatt fuq il-ħajja ta' kuljum tagħhom u huma l-aħjar nies li għandhom jiddaħlu fil-proċess ta' teħid deċiżjoni. Jiena naħdem ukoll fuq it-trasparenza fil fuq it-trasparenza tal-lobbying ta' ċittadini li għandhom ftit għarfien. Jekk ħafna miċ ċittadini mhumiex konxi biskej fuq ir-rwalijiet differenti ta' li għandhom l-istituzzjonijiet fir-relazzjonijiet ma' kull xulxin, kif jistgħu jifmu possibilment is-seta li għandhom il korporazzjonijiet kbar, preċiżament għax jafu sal-aħħar dettall dak li kunet jiġri fil-proċess leġislattiv biex jipproteġu jew jipromovu l-interessi partikolari. U dak kollu huwa leġittimu u leġittimu u neċessarju jew permess tal-medja jew permess tas-soċjetà ċivili biex kunu konxi min huma il-players u x'inhu x'inhi l-logħba fil-fatt biex tiżid il-fiduċja fost il-ċittadini. L-istess japplika għal kwistjoni ta' revolving door, jridu nkunu konxi tal-kontrolli min għandu l-kontroll speċjalment per eżempju meta ex kummissarji tal-Kummissjoni jmorru jidħlu fil-kumpaniji privati. Anka l-espansjoni ta' kopertura f'din l-aħħar kriżi l-Unjoni Ewropea hija komplessa tikkonfondi lin-nies u fl-aħħar id-dejja lin-nies lil dawk li ħarsu leja anki dawk li huma fix-xogħol tagħhom jitlob dan. Brexit u, dak li ħajuħroċ minnu em, e, kurzità madwar oħrajn eh, minn figuri eh, em, iċ-ċittadini qed iħarsu lilin mill-frontieri tagħhom u iktar lejn ċerti personaġġi fl-Unjoni Ewropea din opportunità kbira l midja tal-Unjoni Ewropea, speċjalment anka il midja tas-servizz pubbliku biex tikkapitalizza fuq dak l-interess u biex tirrinnova il-programmar u tinforma li ċittadini fuq l-Unjoni Ewropea. Imma lekk imsejħa medja għanda u d-diema eh, Eh, eh, sfida kbira eh, għandek il-fake news u l-użu ta' algoritms biex manipulaw il-mod kif wieħed jifhem id-dinja tagħna. forsi għedin nidħlu f'perjodu ta' interess ġdid għall-Unjoni Ewropea. Għavolja mhux ċar jgħidu li l-ebda kriża tajba m'għandha tinħela. Allura l-Brexit tista' twassal għal bus importanti għall-Unjoni Ewropea għal kulħadd imma id-dover ta' kulħadd biex ipoġġu l-ħtieġa ta' ċittadini fuq qudimnet u l-mod kif jiġi ġessid dan. It-traċedja riċenta tal ta' kif inħara it-Tower Grenfell f'Londra jista juri dak li jridu n-nies fil-ħajja tagħhom u wera wkoll xiġri meta l fennijiet ifallu milli jaraw u jindirizzaw il-ħtiġijiet vera ta' ċittadini f'affarijiet vitali daqskemm bħal pereżempju eh, li wieħed jevita ċansijiet ta' nirien dan għandu jkun għall-attenzjoni primarja tal-amministrazzjoni, rridu jkunu trattati bħala ċittadini u mhux klijenti, rridu jkunu parti ukwali fil-diskussjoni, tkun xi tkun fuq xiex tkun id-diskussjoni li jista' jkun fuq il-futur tal-Unjoni Ewropea li tiddeċidi fuq il-futur tal ħajjiet tagħhom tal-ħajjithom biex nagħlaq sur President u importanti li dak li ju li hemm bżonn huwa fiduċja, imma faċ ngħidu għadin, imma rridu nippruvaw illi ntejbu l-attenzjoni u nifokaw l-attenzjoni ta' ċittadini fuq l-affarijiet l-aktar li huma importanti u nevitaw il-gaps bej dawk li għandhom u dawk li m'għandhomx. Imma l-ħolqien ta' dan huwa xogħol tal-politikanti bħal dawk preżentijaw. Imma jiena bħal-ombudsman li nista' nagħmel u l-kollegi fl-istati membri u għan riflettu lura fuqkom deċiżjoni li jintom qed tagħmlu jinslu mal-ċittadini. Thank you, Emily, for your excellent speech and excellent presentation. Uh, I congratulate you. It's very, very nice, very impressive. And because we have here translation to our national languages, if you allow me. I... traduzzjoni bil-lingwi kollha u jiena għaldaqstant nixtieq illi nkompli bil-lingwa tiegħi bis-Slovak. Jiena l waqt ngħaddi l-mikrofonu lill kollegi tiegħi. Naddi l-mikrofonu lil Jude u lil Beatrice illi se jmexxu l-ewwel u t-tieni parti ta' din il-laqa. Però ħanajdilkom xi ħaġa dwar esperjenza li kelli jien dan l-aħħar. Fil-fatt din xi ħaġa li ġrat lil bieraħ hawnhekk stess. Il-bieraħ kellna għalmenu seduta ta' ħames sigħat dedikata lil petizzjonijiet mir-Renju Unit fuq il-Brexit. U in-negozjati dwar il-Brexit għadhom bil bdew u diġa kienem numru kbir ta' petizzjonijiet u verament skantajt illi nisma l-argumenti illi res u ċittadini ta' Renju Unit dwar ir-raġunijiet għalfejn iridu jkompli kooperaw mal-Unjoni Ewropea, għalfejn iridu iktar għaqda, hija xi ħaġa verament impressjonanti u jekk għandkom isibu il-moment morru online fitxu dan id-dibattitu li kellna hawnhekk u segwuh. Tallim żewġ affarijiet minn dak li smajtu rajt il-bira. L-ewwel net hemm sens ta' identità u responsabilità Ewropea u huwa l-ikbar sens ta' għaqda u sigurtà jekk in-nies jieħdu l-impressjoni illi l-affarijiet sejrin żmerġ fuq livell politiku fil-pajjiż tagħhom għalhekk huwa importanti li nitkellmu dwar l-aspetti kollha tal-identità anki dawk eh, l-inċidenti illi jistaw servu ta' pala riskju għal ċittadini Ewropej fil-futuru. Ħaġa oħra li tal-limt mill-biraħ u għalli hemm sens ta' identità Ewropea illi taqadna. Is-sitwazzjoni fir-Renju Unit hija diffiċli bħalissa għaliex iċ-ċittadini temmek issa jridu jitqabdu għal din l-identità Ewropea u l-bira rajna biċċar illi dawk in-nies tal-biraħ kienu verament qed iħossuha din l-identità Ewropea, kif inħossa jiena u kif iħossu Ewropej kullimkien fl-Unjoni Ewropea. Aħna fis Slovakkja nużaw hawl li inti tapprezza dak li jkollok wara li titilfu. Tapprezza saħtek ġalla darba timrat, tapprezza il-familja tiegħek meta tinqala problema jew eh, tiġri xi disgrazzja. Mela ejjew ma nħallux l-istess ħaġa tiġri hawnhekk, ejjew ma nħallux illi l-ewwel l-Ewropa tinqeret biex imbagħad nibdew napprezzawha. Grazzi ħafna tal-li ġejtu hawnhekk magħna titkellmu tiddiskutu u issa ngħaddi il-mikrofonu lil Jude u Beatrice nibda b'Jude għall-ewwel panel. Thank you very much, uh, Paul. Thank you, Chair. Grazzi ħafna, President Mela, kentejn qabel ma niftaħ l ewwel panel. ħaġa interessanti ħafna illi għanna deputat mill-Renju Unit li qed meċi panel fuq eh, il-Brexit. Il Aħna sfortunatament il-vitmi ta' dak li fisser issa li wieħed jgħix mingħajr l-Ewropa. Imma l-esperjenza tagħna bħala MEPs mir-Renju Unit wara il-referendum naħseb li kienet l-ar kampanja li jiena qatt kont involuta fiha politikament, kampanja li ma tatx informazzjoni xirqa u għalhekk naħseb importanti li naħsbu eh, il-fejn għanna niġbdu bħala Ewropej konvinti. Aħna zgur li rridu li l-proġett Ewropew jirnexxi fil-futur u nittamaw illi fil-futur ir-Renju Unit se jibqa' parti minn dan il-proġett. Ħanaraw se jiġri fil-snin li ġejjin. Imma kien hemm żewġ hemm żewġ partijiet tal-sorri tal-referendum il-kampanja u eh, il-referendum u 40 sena ta' sħubija fil-Renju fil-Unjoni Ewropea u kif saret il-komunikazzjoni dwar il-referendum qabel ma sar il-referendum un bat il-xġara wara. ħaġa li skantajt bija li f'dikinar tal-rizultat u waħda l-iktar ħaġa li tfittxet fuq Google fir-Renju Unit kienet propju eh, x'inhi l-Unjoni Ewropea il-nies ma kienux qed jistennew dak li ġara u bdew jiqfittxu biex jaraw x'kienu se jitilfu, x'kienu se jkunu l-konsegwenzi għalihom. U l-konsegwenzi huma korroħ ħafna għaċ-ċittadini individwali fil-Renju Unit u b'mod partikolari għal l-4.5 miljun ċittadin Ewropew li jgħixu fil-Renju Unit u l-1.5 miljuni eh, ċittadini uh, Ingliżi illi jgħixu band oħra. Jiena ma rridx noqgħod intawal iż imma naħseb illi bħala indikaturi tal-fiduċja illi nġabru minn organizzazzjonijiet indipendenti minn meta faqqat il-kriżi ekonomika il-fiduċja fl-istituzzjonijiet kollha sparixxiet Għalhekk l-istituzzjonijiet pubbliċi, l-atturi kollha pubbliċi kemm jekk tkun l-Unjoni Ewropea jew oħrajn għandhom id-dmir illi fitxu mezzi ta' kif jerġgħu irawmu din il-fiduċa u parti mill-mod kif għandna nikkomunikaw dwar l-Ewropa hija l-istorja li aħna nirrakkontaw tal-destin komuni tagħna fil-ħamsinijiet kellna proġett tal-paċi, fit-tmeninijiet kellna suq intern, fid-disajnijiet l-Ewropa soċjali, l l-iżvilupp tal-Unjoni Ekonomika Monetarja. fl elfejnijiet kena tkabbir l-Ewropa li qiegħda fl flimkien wara li waqat il-portira tal-ħadid. U issa irridu ngħidu x'inhi xi tfisser l-Ewropa għal seklu 21 għaliex aħna fil eh, fir-Renju Unit rajna li konna qegħdin palli kieku nippromuovu b'mod kommerċjali il-benefiċċji privati li se jolqtu lilek tista' tivvjaġġa iktar liber liberament il-roaming charges jiswew inqas inti tista' tgawdi minn ċerti affarijiet imma le din mhijiex l-istorja kompluta aħna rridu nagħtu perspettiva aktar wiesa tal-ġit li jista' jista' jiġri li li jekk jiena naħdem it-fit mal-ġar tiegħi. U um, il-biraħ uh, kienu qed jgħidu li rridu nibdew ngħidu li l-Ewropa hija iktar minn sempliċi supermarket, imma iktar minn supermarket xiġifieri Jina sa sani għafawnek u senati il-mikrofonu lilkom għal xwara kollox intom l-esperti għajdunna xqet namlu ħazin, x'nistgħu namlu aħjar u kif, kif nistgħu nibdew u nifacilitaw dibattitu pubbliku. U issa mill-ewwel nati il-mikrofonu l professur Francisco Aldecoa, skużani jiena ta' Ingliża li jien infarrak l-ismijiet dejjem u għalhekk jekk farrak l-ekkunjomok aħfirli il-professur Aldecoa huwa mill universidad Complutense de Madrid u eh, issa mill-ewwel natik il-mikrofonu. Grazzi ħafna għalija huwa sodisfazzjon kbir eh, għalija li nkun hawnhekk magħkom onorevoli deputati. Jiena verament eh, kontent li qiegħed hawnhekk. Hemm test miktub illi għal tradutturi irrit ngħidilhom li se naqbes ħafna affarijiet għaliex minn dak li għadna kif smajna jina għandi tlet proposti konkreti illi nishtiq nidħol fihom. Fit-test tiegħi Jiena kont qed nisħaq fuq l-importanza tal-soċjetà ċivili fil-proċess tal-bini ta' l-Ewropa mill-bidu net u b'mod partikolari mill-Kongress ta' Lajja fil-1949 u f'mumenti importanti s-soċjetà ċivili dejjem kellha rwol importanti ħafna eh, meta eh, xikultant fil-ħolqin, għal drabi oħrajn eh, rwol ta' appoċ u għalek huwa importanti illi eh, nisħu fuq fil-fema tiegħi eh, fil-soċjetà Spanjola ma tantx nafu dwara li din leġislatura li għanda karatteristika differenti, minn dik ta' dawk ta' qabilla dana skont eh, l-artiklu 17 ta' trattat tal-Unjoni Ewropea. Tantu hekk il-President tal-Kummissjoni ra li din kienet Eh, dan kien seħ minħabba eh, il-riżultati tal-elezzjonijiet. Imma dik hija demokrazija, imma dana kollu minn meta faqqat il-kriżi ekonomika fl-2007-2008 soċjetà ċivili tbedet mill-proġett Ewropew. Forsi tort tal-politiki ta' austerità illi dajfu il-modell soċjali ta' li konna drajna bih fl-Unjoni Ewropea. Madana kollu, il-referendum tal-Renju Unit kif diġa intqal tal-dikinar ta' 23 ta' ġunju tal-2016 kien isu splużjoni ta' bomba li xuħut minna ħsibna illi seta' jkollu eh, konsegwenzi negattivi ħafna u seta' jwassal għal bosta pajjiżi oħra jitħajru iħallu mill-Unjoni Ewropea. Imma Issa wara r-referendum qed naraw l-affarijiet minn lenti differenti. Il-Brexit wassal għal iktar għaqda bejn l-istati membri ma konniex qegħdin nistennuha u bejn dawn u l-istituzzjonijiet tantu hekk li issa għandna opportunità qudiemna waħda mill-punti ewlenin huwa li aħna issa nistgħu naddu dan il-messaċ lill-opinjoni pubblika li qed issir bidla mill-iħsa l li wara 10 snin ta' eh, sejrin lura, sejrin lura, et naraw issa spinta il-qoddim. Jina irrit nisħaq fuq tlet dokumenti importanti ħafna illi inħarġu f'dawn id-dati. Mela, l-ewel, il-dokument il li approva il-Parlament dwar modifiki tal- eh, il- il-dak il-rapport ta' Verhofstadt jiġifieri fejn jiena naħseb illi qed isemmi l-ħtieġa ta' bidliet profondi fl-Unjoni Ewropea. Imma fis soċjetà Spanjola ma tantx issemma dan Ftit iktar suċċess kellu il-white paper fuq il-ġejjeni tal-Europa, Europa ta' 27 li nħareġ propju għawnek u dim il-Parlament Ewropew fl-ewel ta' Marzu. Umbat nishtiq u kol nitkellem dwar l-importanza ta' dikjarazzjoni ta' Ruma. Dawn tlet dokumenti edin u is-situazzjoni attwali. Et niprof aħna mhux qed nitkellmu dwar problemi ta' koljum imma dwar il-bżonn illi nirriformaw u nniżlu l-eruq tal-Unjoni Ewropea aktar fil-fond. Jiena naħseb dawn it tlet dokumenti għandhom żewġ elementi komuni. L-ewwel hemm din il-vokazzjoni federali u qed tiġi proposta il-ħtieġa li jiġu eh, riformati trattati bħal pereżempju fil-politika soċjali hemm bżonn żgur ta' din ir-riforma. Jina nishtiq ukoll nitkellem dwar l-importanza tal-fat li aħna nqarbu l-Europa lejn iċ-ċittadini. Fil-fema tiegħi bħala professur tal-Università rajt illi hemm ħafna proposti u anki waħda li ġibdiet li l-attenzjoni. li fċerti eh, plenarji jipparteċipaw il-presidenti tal-istati membri l-oħrajn. Imma jiena nara l-affarijiet bil-kontra, jiena naħseb illi rridu noħorġu bi proposti sabiex inqarbu l-istituzzjonijiet lejn il-soċjetà eh, fuq livelli kollha statali, nazzjonali, reġjonali u lokali. Naħseb illi intom hemmhekk qegħdin tiżbaljaw. Jiena kelli l-opportunità li eh, nistieden il-Viċi President tal-Kommissjoni Timmermans fl-Università Komplutense Fakultà ta' Xjenza Politika fejn jiena kont eh, qed immexxi fejn ikun hemm normalment ħafna nuqqas taqbil, però kien hemm dibattitu eċċellenti U inna ma jkonna situazzjoni ta' dak it-tip fej kienem nies ta' kull tip u kienem miktar minn 600 professur u student. Dan it-tip ta' tqarrib huwa verament essenzjali. U ehm, f'dan il-mod ukoll pereżempju anki bħala konsegwenza tal-dibattitu eh, fuq l-Unjoni li se jkollna fil-Settembru importanti li l-Kummissarji imorru fil-Parlamenti nazzjonali jew reġjonali biex ikollhom dibattiti ta' dak it-tip. Jiena ma, nafx ximpat jista' jkollu fuq is-soċjetajiet tagħna l-fatt li l-speakers tal-parlamenti jiġu hawnhekk. L-importanti mhuwiex illi u l-presidenti tal-parlamenti jiġu hawn imma li intom tiġu titkellmu ma' ċittadini ma' soċjetà ċivili. Aħna ppreżentajna il-proġett Spinelli Din hija kien dan kien verament esperiment. Aħna ridna illi nqarbu lill europa lejn iċ-ċittadini permezz ta' eh, rappreżentanti u professuri li eh, bħala volontari eh, biex sabiex nisħu permezz ta' dawn id-dibattiti illi ikomplu jirreferu għal dak li qed tagħmel l-Ewropa, dak li jitkellmu dwar il-futur tal-Ewropa u il-konklużjoni tal-intervent tiegħi huwa hija li irrit nisħaq illi iktar milli ninkludu l-parlamenti nazzjonali u lokali unqarbuhom lejn l-istituzzjonijiet li huwa iva importanti, però hemm passiħor. Intom, intom tridu tiġu, titkellmu fl-universitajiet, fil-konsilli lokali u fil-parlamenti tagħna. U naħseb illi dik tkun bidla fondamentali sabiex jifmu li l bidla huwa hija possibbli li qegħdin f'sitwazzjoni aħjar minn qatt milli kellna dan l-aħħar snin li l-proġett Ewropew eh, twilet fis-soċjetà ċivili u għandha tkun is-soċjetà ċivili li trid tifhem xi xvantaġġi hemm għalihom f'dan il-proġett. Grazzi. Thank you very much, Professor Aldecoa. Grazzi ħafna, Professur Aldecoa, u wissa naddi mill-ewel il-mikrofonu l-Sur Carol Lannu, Chief Executive Officer ta' ċentru għal ċentru għal studju politiċi Ewropej ħafna nies insew li aħna wieħed mill-leqdem think tanks eh, hawnhekk inna neżistu mill-sena 1993 u aħna indipendenti u gburin li aħna indipendenti. Fl-istess ħin aħna inna naħdmu bħala think tank fuq dan is-suġġett imma is-suġġett illi għajjimtu intom u jew il-mistoqsija li għamiltu huwa hija waħda diffiċli ħafna. Jiena peress li qegħdin hawnhekk fil-Parlament Ewropew xi ħaġa importanti hija il-responsabilità demokratika ħaġa importanti li kultant ninsewa. Iċ-ċittadini ma jafux illi il-Parlament Ewropew u parlament bħal dawk nazzjonali imma huwa iktar wieħed illi jevalwa dak li qed tagħmel l-Unjoni Ewropea il-Kummissjoni tinni toħroġ b'inizjattivi, rari ħafna il-Parlament ikun dak li joħroġ b'inizjattivi propji. Il-Kummissjoni tibda kollox normalment u minn hemmhekk jibdew l-affarijiet jekk iċ-ċittadini ma jħossomx illi eh, l-opinjoni tagħhom tot f'dan il-proġett Ewropew jitilfu l-interess. U għalhekk pereżempju iċ-ċittadini kemm huma mitħla tal-membri tal-Parlament Ewropew l-istess kullimkien naħseb l-istess problema fil-Ġermanja, fil Franza kullimkien l-istess. Għaliex? Għaliex in-nies iħossuhom milli ma tantx għandhom xi kontribwixxu u naħseb illi hemmhekk irridu nibdew nagħmlu l-affarijiet mod differenti. Imma ħanaraw x'jgħidu il il-riżultati tal-elezzjonijiet. Per eżempju, għalfejn huwa meddet il-proġett Ewropew u ma nix noqogħdu bidejna fuq zaqna, sempliċement għax kien hemm xi ta' titjib f'dawn l-aħħar xhur. Umbat, e, it tillet net, kif nistaw intejbu jew nbidlu dan il-proċess anki permezz ta' bidliet zar l-emulaw. U e, ir-rwol illi jista' jaqdi dan il-komitat L-ewwel net, ir-riżultati eh, tal-istħarriċ x'qegħdin jgħidu. L-Eurobarometer tal-aħħar sar f'Diċembru l-aktar wieħed reċenti li joħroġ f'Mejju Ġunju eh, huma negattivi ħafna l-appoċ għal proġett Ewropew huwa baxx ħafna u ilu jmajna mill-2007. Jiġifieri nieżel dejjem nieżel kważi ininterrottament. Kien hemm xi ħjiel ta' titjib fl-2011 imma kollox ma kollox eh, l-andament huwa negattiv. Għalhekk l-Eurobarometri li saru wieħed wara liħu kienu dejjem negattivi u l-bira fl-Mond ħareġ ir-riżultati ta' sħarriċ ieħor, eh, sar mill-British House u kienem iktar sfumaturi issa rridu naraw jekk dan il-Eurobarometer li sar dan l-aħħar u se konforma il-riżultat li rajna il-bira. Imma jidher li diġà hemm iktar appoġġ għal proġett Ewropew u għal solidarjetà Ewropea ħaġa importanti ħafna jekk naraw il-Greċja l pajjiżi ta' nofsinhar tal-Unjoni Ewropea mill-kriżi tal-2008 u disa l-flussi tal-flus naqsu ħafna lejn il-pajjiżi ta' nofsinhar u dana jinħass meta jiena immur f'nofsinhar tal-Ewropa ngħid għalfej in-nofsinhar tal-Ewropa huwa tant fqir u t-tramuntana tant senjur, jiġifieri in-nies dawn l-affarijiet qegħdin jaraw, dawn l-affarijiet qegħdin iħossu. U dak kien eh, ir-riżultat ta' dan l-istħarriġ ta' Chatham House utli imma il-proġett Ewropew għaliex huwa meddet u għaliex għandna nitħasbu jien naħseb illi l-Ewropa twiet wis affarijiet se nagħmlu hekk, se nagħmlu hekk, se nagħmlu hekk, pereżempju dil-kwistjoni tar-roaming ta' dil-ġimgħa tambarna ħafna fuq għadi, kwistjoni teknika ħafna, imma inna nweddu l-nies se namlu għek, se namlu għek, se namlu għek, imma iċ-ċittadini kultant idumu biex jaraw l-effett tangibli ta' dak li aħna nwedu, mbagħad isir ħafna xogħol doppju bejn l-istituzzjonijiet nazzjonali, reġjonali u Ewropej. Kont qed nitkellem mal-ġirien tiegħi mas-servizz ta' azzjoni esterna, jiena meta nivvjaġġa niltaqa' mal-istituzzjoni tagħna ngħidilhom ta' tikkoperaw ħafna bejn l ambasċati nazzjonali u l-ambaxxata tal-Unjoni Ewropea u tweġibiet huma mħalta għandna ħafna amministrazzjoni hawnhekk illi jaħdmu ma' relazzjonijiet esterni imma fil-fatt l-impatt. Jiġifieri di fl-2009 ħloqna dan is-servizz, tajnjom iktar setat permezz ta' trattat ta' Lisbona, rridu nsaħħu l-kapaċità biex nindirizzaw il-kriżijiet, naraw x'għamilna pereżempju f'ħajjiti ftit snin ilu verament nikkoordinaw. Forsi qegħdin nagħmlu ftit progress imma progress ftit li xejn dan huwa eżempju wieħed imma hemm ħafna oħrajn. Problema oħra hija l-infurzar tal-liġijiet Ewropej. Il-Kummissjoni Ewropea għandha tkun iktar soda dwar l-infurzar. Jiena dan il-suġġett diskutejtu ma' Timmermans għatlu li għandkom tkunu iktar sodi. U hu qal kieku intom tafu xewrit jiena mill-amministrazzjoni ta' Barroso tiskantaw u hekk għadhom għaddej l-affarijiet l-istati membri immorru għand il-Kummissjoni u jaraw kif se jinnegozjaw fuq l-infurzar l jinn Jinnegozjaw fuq l inforzar dan huwa huma xoħut mill-elementi illi nara illi huma problematiċi. Il-Kummissjoni kienet wis laxka fuq l inforzar tal-leġiżlazzjoni Ewropea f'dawn l-aħħar snin. Dwar il-futur. European Commission which appeared in, in March għanna l-white paper tal-Kommissjoni ta' Marzu nieħu element ċentrali il- Institutional reform. Il-Kummissjoni għalet mannix niddiskutu il-riforma istituzzjonali. Iċ-ċittadini ma jridux jiddiskutu l-istituzzjonijiet. Jiena ma naqbilx, jiena naħseb illi rridu nkomplu nirriformaw l-istituzzjonijiet u nirreferi għal konferenza stampa bejn Macron u Merkel fejn Macron kien għadu kif tela u eh, mar fil ġermania u Merkel għaltlu b'moċċar. Ir-riforma ta' trattati m'għandix tkun problema, hemm ħafna stati membri li qegħdin ibidlu il-kostituzzjonijiet tagħhom il-ħin kollu għalfej trattat tal-Unjoni Ewropea ma jistax jinbidel. U jgħalet di b'mod naturali ħafna għandu jkun possibbli u jien naħseb li kienet ħaġa pjuttost stramba l kummissjoni qalet le mhux possibbli għax iċ-ċittadini ma jridux hekk, imma stat membru kbir u importanti ħafna qal iva hemm bżonn u dan huwa possibbli. Irridu nbidlu l-istruttura tal-istituzzjonijiet u rridu nbidlu wkoll ir-rwol tal-Parlament Ewropew rrid ikun ferm aktar ċentrali kif għandna fiċ-ċentru ta' kollox il-Parlamenti Nazzjonali fl-Istati Membri, il-Parlament irid ikollu wkoll rwol aktar importanti. Jekk jiena nħares il-White Paper tal-Kummissjoni irridu noqorbu iktar lejn struttura federali fejn ir-rwol tal-Parlament li jissaħħaħ u skont it-Trattat tal-Lisbona dan jista' jsir. Imma jekk aħna nħarsu lejn id-data il- or 17. jekk naraw li hemm xi 17 il-bċa ta' leġislazzjoni. Meta mqabbel ma' xi 500 mill-Kummissjoni. U għalhekk jekk rajna dak li kellna fl-ewwel eh, sentejn u nofs ta' dan il-Parlament ma tantxu ħafna u għalhekk dan mhuwiex Parlament kif nafuh fuq livell nazzjonali kif jagħti bidu għal-leġislazzjoni. U għalhekk din hija xi ħaġa illi hemm bżonn illi nbidluha u nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet nistgħu nbidluha. Hemm mbagħad affarijiet oħra strambi għalija pereżempju trialogu u r-rwol tal-Kummissjoni fit-trialogi. Jekk taraw biċċa tal-leġiżlazzjoni kif ġi adottata, tajt il-Kummissjoni qiegħda hemm ukoll u jiena insegwi affarijiet tekniċi bħal regolamenti finanzjarji, ma il-Kostituzzjoni il Ewropea tirrispondi lil min u għalhekk m'hemmx trasparenza xi ħaġa bħal din għaċ-ċittadini u naf li ħafna ċittadini u kuntenti dan ma jafuħx, imma ma jistax ikompli jkun il-każ. U għalhekk għandna bżonn innaqsu n numru ta' kumitati xi ħaġa li nistgħu nagħmlu, però hija diffiċli ħafna, imma naf li ma nistgħux inkabru l-Unjoni. U għalhekk għandna xi sitta seba' pajjiżi fil-Balkani qed jistennew isiru membri imma Juncker għal ħen frizaw it-kabbir u wkoll għax ma nistawx ikonna iktar eh, kummissarju kumitat li m'għandhom xejn x'amlu. u għalhekk għandna bżonn elezzjoni diretta tal-President tal-Kunsill għandna ma nafux il-proċess futur kif se jkun. Dan il-proċess beda xi erba snin bil-Spitzen kandidat u ma nafux il-proċess kif se evolvi ruħu għanna bżon burċenza nibdew nispjegaw l-affarijiet u biex niġi għal element mbagħad nagħlaq kif nistgħu nsaħħu jew kif, na, kif nistgħu noħolqu din in-narrattiva kif kontettajt int. Naħseb li huwa diffiċli ħafna u l-Kummissjoni ilha dejja bid-diskussjoni tagħha, imma naħseb illi in-narrativa l-ġdida tal-Ewrop mħabba Brexit, mħabba reazzjoni tal-Istati membri qed toħroġ din narrativa u ċittadini u kolla parti Chatham House, per eżempju, hemm xi identità Ewropea li qed toħroġ f'stadju embrioniku. Għalhekk għandna bżonn nittrattaw dan id-deficit ekonomiku, hemm deficit kbir ta' informazzjoni, qed naraw ukoll anke fil-qasam tiegħi inti eh, naħseb inti tara mbagħad id-deficit akademiku ma nafux x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea għax l-informazzjoni hija limitati ħafna. Anki pereżempju fir-regolamenti finanzjarji, leġislazzjonijiet kollha, liġijiet Parlament Ewropew, kważi ħadd ma jaf xejn. Hemm ftit esperti biss li jistgħu jispjegaw is-sitwazzjoni. Ħa nieħdu qasam ieħor id-dibattitu tal-gvernanza ekonomika fejn il-Parlament kważi ma jgħid xejn il-Kummissjoni qed tadotta linji gwida għall istat membri fejn il-Parlament m'hemmx rol u min qed jikkontrolla l-Kummissjoni suppost għamelek u insuppost tagħmelek kważi ħadd ma jaf. U lanqas huwa rol demokratiku. Mbagħad hemm oqsma oħra fejn bżonn navvanzaw u dan pass maġġel imma ma narax progress konkret. Per eżempju, fil- immigrazzjoni, il-politika ta' azil, il-politika ta' difiża u li kieku jkollna per eżempju azzjoni fuq il-kontroll fuq il-frontieri, l-azil, id-difiża affarijiet li ċittadini jista' jarawhom bejnejhom, nasib ikun hemm differenza. Grazzi. Thank you very much. Um, and now moving, uh, I think there's already Mela, Iva, em, dawk li tkellmu diġà Emily O'Reilly tkellmet fuq ir-rwol tal-broadcasters Ewropej mezzi tax-xandir tajjeb li għandna hawnhekk lil Nicola Frank li hija il-kap tal-affarijiet Ewropej tal-European Broadcasting Union. Grazzi ħafna tal-istintuni għawnek, netkellem fuq dan is-suġġett importanti, la preparajt prezentazzjoni li għandkom fuq l-screen biex nispiegaw xaħna bħala eh, European Broadcasting Union għax maħniex biss attivi fuq radio u hekk imma anki online u nofru servizzi fuq plattaformi differenti li ma rilevanti għal ċittadini tagħna. U il-missjoni tal-membri tagħna hija illi ninformaw iċ-ċittadini. Dan huwa l-qofol tad-dibattitu wara kollox u nixtieq insemmi illi xi ħut mis-servizzi li nipprovdu bħala EBU u bħala assoċjazzjoni per eżempju is-servizzi tal-Eurovision u l-Eurovision Song Contest kulħadd dan jafu għax hija ħaġa magħrufa Imma dak li huwa interessanti f'dan il-kontest huwa li għandna skambju ta' aħbarijiet fost il-membri tagħna kuljum għabbażi ta' solidarjetà fejn kulħadd joffri l-aħbarijiet, jiġifieri biex il-membri kollha jistgħu jużaw dawn l-aħbarijiet. Nitkellmu fuq 45,000 storja ta' aħbarijiet, ta' sports, kull sena. U għalhekk f'dan il-kontest għall-informazzjoni tagħkom għandna kooperazzjoni wkoll mal-Parlament Ewropew ma' servizzi Awdjoviżwali tal-Parlament Ewropew u għandna wkoll aħbarijiet mill-Parlament Ewropew li ma' prodotti hawnhekk f'dan il-kontest. Issa dawk li huma il-ġrajiet live pa' Eurovision Song Contest fl-2014 per eżempju organizzajna il-Eurovision Debate, il-dibattitu presidenzjali u spitzen kandidatin li ġew msimija ftitilu biex nispiegaw il kunċettu natu stampa għall-sfond storiku, l-kontest. Għanna u koll il-dibattitu u kien dibattitu interessanti u eċitanti ħafna u attualment qegħdin niddiskutu kif nistgħu nittrattaw din il-kwistjoni fl-elezzjoni ta' lezzjonijiet tal-2017. Ma nafux jekk se jkunx l-istess format diskussjoni ta' dejjin, imma se jkollna xi attivitajiet imbagħad eh, qabel l-elezzjonijiet Issa, nixtieq insemmi illi proponejna proġett pilota il-Quality Journalism Across Europe, ġifir ġurnalizmu ta' kwalità fl-Ewropa, huwa ċar illi ġurnalisti jekk għandhom dan ir-rwol ġifiri biex jinformaw iċ-ċittadini u jtuhom il-mezzi biex jinformaw l-opinjoni tagħhom għandhom bżonn ikollhom taħriġ ikunu esposti għax xogħol ta' ġurnalisti oħra Għek stabbilejna waqafna dan il-proġett illi jgħin li l-ġurnalisti professjonali u l-broadcasters biex jiġu sekondit għal perjodu biex ikunu jitalmu, jiraw ir-realtajiet ta' pajjiżi oħra biex hekk dawn il-ġurnalisti u xandara jkunu jafu iktar fuq eh, diversità tal-Unjoni Ewropea. Ġifir dan huwa proġett konkret li ġi proposta li tiġi diskuss. Nixtieq issa niġi għal wieħed mill-proġetti li aħna għamilna reċentement il-Generation What jew Why u din hija l-ġenerazzjoni ta' dawk li għandhom bejn 18 u 34 sena. Ħadna minn persuni proġett f'korporazzjoni mal membri tagħna f'35 pajjiż u saqsejna li saqsejna 146 mistoqsijiet li dawn in-nies fuq l-elementi kollha tal-ħajja anki daq kif jaħsbuha fuq l-Ewropa, l-idea kienet illi noħolqu dan il-kuntest kien hemm programmi wkoll online li offrow servizzi fuq affarijiet differenti, kellna diskussjonijiet fuq is-suġġetti differenti u jkun hemm eh, rapport mal- mal-pubbliku iktar zazuħ għax il xandir huwa sfida mill nifsu biex ikonna l-informazzjoni minn eh, per eżempju sorsi li huma online. U l-proġett ħadem so u kellna xi miljun partecipant illi wieġbu għal mistoqsijiet differenti. Issa għanna video qasir forsi tistgħu tibdew biex jispjegaw il-proġett. <laughs> sérieuse. Es gibt zu viel Avoir 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie. No, non sono d'accordo. d'accord. No. <laughs> ah no. Goed is een te groot woord, denk ik. Wij succesvol. Geld. Ja. Eh, Wyt ti erioed wedi masterbio? Es wird wirklich sehr privat. Die Frage will ich nicht beantworten. Moi, non, ça m'intéresse pas. <laughs>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 if we can't now... Mela, issa, jekk nġu għal-parti tal-Unjoni Ewropea f'dan il-eżerċizzju għanna video qasir illi jagħti sintesi għal eġibiet forsi aħjar nollu naqra l-volum. Jekk tista' forsi tibda l-video hawnhekk? I am a part of Generation What, an undefined generation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 All right, so you, you have a little summary of what came up. Mela dinja sintesi ta' dak li eh, kena bħala tweġibiet tal-mistoqsijiet, issa mura xi mistoqsijiet li forsi huma aktar interess għalikom. Mela smajna fuq il-politika ma tantx hemm fiduċja fid-dinja tal-politika da joħroġ ċar mit-tweġibiet. U din hija analisi ta' waħda mis-soċjali li ħadmet magħna fejn qalu illi pereżempju ir-rata tal għat f'dawk il-pajjiżi ta' nofsinhar huma inqas minn dawk tal eh, tam tal-inqas minn dak ta' nofsinhar imma ħaġa illi ġifieri tbelsana dan huwa wieħed mill-elementi u mbagħad nista' niġi wkoll għall identifikazzjoni mal-Ewropa. U hawnhekk qegħdin naraw illi 70% jħossum Ewropej imma jekk eh, issaqsihom jekk jekk u miex tħossuhom Ewropej huma pjuttost lokali ġifiri identifikazzjoni edha iktar mal-pajis u mad-dinja. Umbat hawnhekk fejn naraw biss nazzjonaliżmu fl-Ewropa iva din is-slide. Hawnhekk dinja xi ħaġa illi iż-żgħażagħ jaraw li hemm tkabbir nazjonalizmu fl-Ewropa ma jappoġġawx nazzjonaliżmu mhix xi ħaġa li tattirhom jiddejqu biha. Issa hawnhekk qegħdin naraw li b'mod ġenerali fl-Ewropa ċfi dan il-kunċett vag, 99% għandhom fiduċa ma hemm differenzi wkoll skont il-kategorija demografika. Nistaw naraw illi il-fiduċa l-iktar edha ma dawk il huma eh, tal-iskola ġifiri għandhom il-kwalifiki li jistaw jifhmuha jistgħu jifmu dan l-ideal ta' l-Ewropa. Iktar ma tifhem, iktar ikollok fiduċa. Issa, fuq il-fatt illi wieħed jitlaq mill-Unjoni Ewropea hawnhekk għandna 16% rajna wkoll fil-video li jgħidu illi suppost inħallu l-Unjoni Ewropea. Anki minkejja l-fatt li hemm fiduċa limitata speċjalment fil-politiċi joħroġ xar illi iżazax ma jirdux ħallu l-Unjoni Ewropea għalhekk nagħmel sommarju billi ngħid li dak nistan naraw hawnhekk huwa illi l-Ewropej iż u huma pragmatiċi eh, jitkellmu mhux qalbhom imma bil-moħħ jħossuhom eh, Ewropej imma għandhom iktar rabtiet eh, ġeografiċi, ħossuhom iktar ċittadin tad-dinja u għalhekk ma tantx hemm fiduċja fl-Unjoni Ewropea, però għalihom li nħallu l-Unjoni Ewropea mhix ħaġa li jixtiequha. Mela, huwa ċar dan huwa wieħed mill-eżempji fejn il-Public Broadcasting Union jista' jimpenja ruħu ma' ċittadini biex ikunu jaf jafu kif jaħsbuha Mbagħad wara nistgħu noħolqu kontenut, esempio, fuq ir-radju, fuq it televizjoni fejn ikun hemm programmi ta' diskussjoni dan huwa importanti ħafna. U naħseb illi li bi ju l-membri eh, tagħha impenjati biex jinformaw iċ-ċittadini biex joħolqu opportunitajiet għad-dibattitu u hekk iċ-ċittadini ikollhom istrumenti f'idejhom biex joħorġu bl-opinjoni stess tagħhom dak li għandna bżonn huwa l-appoġġ ġurnalizmu ta' kwalità. Um, naraw illi dan il-ġurnalizmu professjonali xi ftit jew wis qed jitnaqqas u għalhekk hija ħaġa kruċali illi konna ġurnalisti li madwar id-dinja jkunu kwalifikati, jkunu professjonali, poċu l-affajt fil-kontest tagħhom, jispjegaw, jagħtu l-isfond storiku u uh, jagħtu l-xejrit kollha sfumaturi kollha tad-dibattitu U għalhekk nixtieq ngħid fissem li biju l-membri tagħna huwa kruċali illi nappoġġaw l-indipendenza u sostenibilità tas-meta xandir eh, pubbliċi li sfortunatament fl-Unjoni Ewropea mhuwiex mhix ħaġa dejjem garantita u hekk biss jistgħu jaqdu dmirhom u jikkontribixxu għal dan id-dibattitu u jekk tippermettili illi nispiċċa fuq nota pożittiva naħseb illi u taġim semmi anke qabel illi hawnhekk Eh, forsi wasal il-waqt għal tip ta' tiddit tal-proġett eh, Ewropa fost ċittadini. Dak li jixtiequ ċittadini huwa pen ċar lejn l-Ewropa u l-valuri kuna hemm appoġġ għal dawn il-valuri bażiċi u għalhekk għandna din is-sistema fejn l-istituzzjonijiet Ewropew rappreżentanti tagħhom hemm bżonn dan jirrepetuh kull darba li għandhom l-opportunità biex jagħmlu hekk ħafna organizzazzjoni trappreżentaw iċ-ċittadini u fejn naf jien, fejn hemm ċittadini fl europa kollha, ġifieri xi 120 eh, eh, belt kull nar ta' ħadd illi rappreżentaw l-ideali Ewropej u hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa ċittadini maċ-ċittadini ma jridu iktar involviment, iktar impenn fil-proċess ta' tieħi deċiżjoni fuq livell Ewropew, forsi din hija l-ikbar sfida li għandna dimna. Grazzi ħafna. Having um, just Mela, billi kena l-elezzjoni ġenerali fejn iż-żazax ivvotaw u kellhom effett kbir fuq il-vot, naħseb huwa interessanti illi naraw eh, l-perspettiva ta' Libiju fuq kif jaħsbuha iż-żazax. Issa l-aħħar kellim qabel ma niftaħ il- Eh, id-dibattitu naddil kemm il-koordinatur tal-ICI campaign is-Sur Karsten Berg. Iva, Grazie ħafna tal-li eh? Grazzi ħafna tal-li organizzajtu dan il-panel u tajtuni l-opportunità li nitkellem Jina kuntent ħafna li qiegħda jatawnek hawnhekk fil-Parlament Ewropew għax intkom tassew impenjati eh, bħala e, strument demokratiku u tġildu għall-inklużjoni anke matul negozjati ta' ta' regolament implementazzjoni u anke sentejni l fuq ir-reviżjoni tal-inizjattiva lejn iċ-ċittadini. Tafu illi li CI jipprovdi l miljun ċittadin Ewropew l-istess seta biex jipproponi liġijiet ġodda bħalma tagħmlu intkom il-Kunsill eh, u l parlament Ewropew u l-ewwel element madwar id-dinja ta' demokrazija Digitali u ta' partecipazzjoni transnazzjonali u għandna l-istess għaniet bħal dak ta' nismih tal-lum biex ikun hemm il-ġdid fiduċa minnaħat ta' ċittadini, fiduċa fil-proġett Ewropew, nimpenjaw iċ-ċittadini kollha, inħallhom jipparteċipaw u smajna mill-kellima ta' qabli li hemm din it-tendenza ġenerali u l-ħtieġa l-bżonn fost ġenerazzjonijiet eh, ta' żgħażagħ illi jridu jipparteċipaw anki bejn elezzjoni u oħra Jekk naraw l-ewwel ħames snin tal-ECI, għanna bżon naraw illi l-esperienza kienet pittos dizastruża għax ċittadini u dimom għanna regolamenti illi huma mimlijin għasijiet u mabsin ħafna burokratiċi għall-aħħar ċittadini ma frustrati u memx kultura politika fl-istituzzjonijiet Ewropej illi jekk japprezzaw il-benefiċċji tad-demokrazija diretta. L-idea oriġinali kienet illi il-politika u demokrazija jisiru iktar interattivi għatu iktar tweġibiet u iktar rappresentativi u ikunu jistaw jaqbdu id-fit ma' demokrazija rappresentativa li kieku u ma' nfassli mod għaqli u adattat. Issa, forsi nistaw nużaw l-slides li diġa għalet il-konferenza tagħna tal-CI kellha kriżi essenzjali u għalhekk aħna għandna bżonn nistimulaw id-dibattitu imma xarejn ilu l-Kummissarju Timmermans ammetta eh, il-problema u qal li CI għandu bżonn ikun eh, strument ħaj u, u lesti u għalhekk jiena nixtieq fil-preżentazzjoni tiegħi nifoka fuq kif nistgħu natu ħajja lil dan ir-regolament għax għandna din l-opportunità mhux biss fit-teorija imma wkoll eh, fl-implementazzjoni realistika pragmatika tagħha. U dan jista' jagħmluh ukoll il-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Naħseb illi il- naħseb ukoll illi se jkun importanti imma diffiċli ma importanti għalhekk dan il-smieħ u ma jitx ikun l-aħħar wieħed U għalhekk li mija sitwazzjoni attwali tal-ICI bdejna eh, tajb ħafna fl-2012 u mbagħad fl-2014 eh, kellna diżastru sħiħ kif tistgħu taraw u mbagħad inkomplu mod marġinali anki kellna 6 miljun firmatarji flowet u mbagħad laqna qasbis kważi xejn fl-2015 u issa miljun eh, ftit ħafna ma l-popolazzjoni kollha tal-Unjoni Ewropea u għalhekk nistgħu nosservaw u dawn li CIs ta' suċċess waslu għal iktar interazzjoni, iktar dibattitu għal ħafna avvenimenti ta' eluf ta' konversazzjoni fost ċadini u l-istituzzjonijiet imma ma waslux għal proposta leġislattiva lanqas waħda. U dan huwa l-ewwel punt għandna bżonn nbidlu l affajt kif qal Karel jekk iċ-ċittadini ma jistgħux jgħidu tagħhom xipurtom għaliex impenjaw ruħhom u għalhekk aħna nipproponu illi kull ECI ta' suċċess illi jasal għal miljon il-Kummissjoni tobbliga ruħa illi tipprovdi u li eh, twassalla dim il-Parlament u l-Kunsil biex ikun hemm vot plenarju hawnhekk fil-Parlament Ewropew dan din hija l-aħjar eh, skambju ta' prassi, jina wkoll riċirkatur, inqabber pereżempju Finlandja u l-Latvja u koll eh, introduċew eh, strument ta' ċittadini fuq livell nazzjonali, imma dak li għanna nevitaw huwa illi x'inizjattiva ta' ċittadini eh, tkun eh, forsi naqra ek ignorata matul xi kumitat għandna nagħtu widen għal dak li għadu ċittadini intuhom l-opportunità li jipparteċipaw u vot preparari ma tfissirx implementazzjoni imma almenu jkun hemm rispett kredibbli għad-dibattitu ma' rappreżentanti tagħna biex ikollhom l-opportunità ċittadini illi jiġu inklusi. Jekk il-Kummissjoni tirrifjuta tagħmel xi ħaġa nissuġġerixxu illi intkom bħala Parlament Ewropew tobbligaw eh, tkunu obbligati illi twasluha fil-plenarja. Ma nix indikazzjoni l kummissjoni hija l-esta din l-inizjattiva u tneħħi l-inizjattiva ta' monopolju tagħha. U din hija xi ħaġa li diġà tistgħu tagħmlu fil-ħajja ta' kuljum tagħkom biex hekk iċ-ċittadini jkollhom l-opportunità li jagħmlu impatt. U nistgħu wkoll insejsu l apparat tagħna fuq l-esperjenza ta' li modi l-ewwel meta ġiet introdotta fl-1981 ma kellkomx bażi plenarja petizzjoni ma bat il-Parlament eh, deċida li iva jkun hemm iktar interazzjoni maċ ċittadini u għalek eh, bidiltu l-proċeduri interni ta'kom u tistaw t-deċidu bħala proċedura interna tiddiskutu kol ma li sijaj dini ħaġa pragmatika, tkun ħaġa sabiħa ħafna li kuku ta' tafu l-Komitat tal-Affajt Konstituzjonali jibda id-drittijiet ta' inizjattiva leġislattiva ta' li kiku eh, Komitat tal-Petizzjonijiet ukoll jieħu inizjattiva. Tkun ħaġa sabiħa ħafna. U t-tieni proposta, l qassar kemm jista' jkun, għandna bżonn nużaw iktar id-dimensjoni ta' teknoloġija digitali, rivoluzzjoni digitali, il-bidla digitali biex hekk ikun aċċessibbli wkoll għad-demokrazija għax meta aħna naraw pereżempju inizjattivi ta' lejn iċ-ċittadini tal-Finlandja u tal-Latvja kellhom suċċess minħabba l-pjattaformi online. Jiġifieri kien hemm eh, infrastruttura ta' parteċipazzjoni illi hija faċilitata minħabba d-dinja diġitali, ħabba t-teknoloġija diġitali u il-kampanja online hija l-iktar innovazzjoni importanti, l-iktar bidla radikali u eh, politika online tkun kampanja elettorali tkun iktar faċli, tilħaq ħafna ħafna nies u il-politika Ewropea tkun tista' tuża din it-teknoloġija u l sija l-ewwel inizjattiva li għandha ukoll dawn l-istrumenti ta' teknoloġija diġitali ma forsi ma taħdimx so fil-prattika. Ħantukom eżempju jekk ikollok tiġbita eh, miljun firmatarji online permezz mezza software tal-Kummissjoni jew software tagħna stess u nipprovdu eh, blaħlas inizjativi ta' ċittadini ma tistgħux imbagħad kontatta min jappoġġak, ma tistax tinformaw, tot ma tistax ta' t-imbotatura lid dibattitu Inkredibili Din hija l-ħaġa l-iktar importanti f'kull partit politiku fejn ikun hemm kuntatt ma' min jappoġġjak u tkun tista' ukoll tiżviluppa din il-fiduċja. Nipproponu li għalmenu <clears throat> għandu jkun ikun hemm platforma apposta ta' online camp li tkun fuq l-internet għal campaigning u li tista' terġa' tikkuntattja dawk li appoġġjawk anka biex jiffirmaw u jidħlu membri biex jirċivu newsletters, etc. U jikun informati fuq il-ċerti suġġetti il-problema jeli ċittadini Ewropej għatu ma jafux dal-istrument. Fil-Finlandja n-nis jafu fuqom, għax nafu għax diversi inizjattivi ta' ċittadini ġew implementati. L-istess ħaġa għall-Latvja, tmien inizjattivi mux biex ġew firmati imma ġew u koll e, eh, approvati. Dinja il-platform. <clears throat> Irritu ikollok tim li assistik, li appoġġja u li jgħin l-organizzaturi ta' ċittadini biex jipproponu u l-lingwaġġ politiku. Dak li ġara bil-platform ġewwa l-Latvja ħan nitkellem fuq it-tielet punt jew it-tieni wieħed bażiku qed jgħid il-kellim kif tiffaċilita eh, da kollu. Jiena naħseb li il-BCI mhix biżejjed waħida, jista' jkollha rwol importanti per rridu murru iktar lilin. Il-parti l-bira tal-mexxejja jevitaw dina din id-dibattitu ħafna snin. Da ġis msemmi, ġis semma biex jinbidel it-trattat, eccetera. Parti kbira tal-mexxejja joqogħdu lura milli jitluf da' suġġett u jevitaw kull referenza għal demokrazija jew il-partiċipazzjoni ta' ċittadini. Fl-istess ħin għandna din f'din il-kriżi eżistenzjali. Allura għandna bżonn indirizzaw il-fundamenti u biex nindirizzaw dal-fundamenti il-mistoqsijiet kostituzzjonali huwa permezz ta' konvenzjoni, kostituzzjoni kif kellna armajn 10-12 sena ilu. Dal-proċess imiss il-bazi reali. Imma kif ma konx il kapita stati jridu marru lura anti ċittadini ħossu li hemm bżonn ta' ratifikazzjoni dan in askem inqas kemm ikun hemm nies li jipparteċipaw, inqas joqogħdu lura milli jidħlu li jħossuhom parti minn proġett. E, b'mod tradizzjonali aħna ovvjament għandna bżonn il-kapit ta' stati imma aħna nissuġġerixxi li il-bidu ideali f'dal proċess ta' ratifikazzjoni huwa li l-inizjazzjoni tal-bidu tiġi miċ-ċittadini flimkien mal-Parlament Ewropew għax issa bitat ta' Lisbon intom għandkom ukoll id-dritt illi ta' inizjazzjoni. U għanna nsaqsu għal proċess kostituzzjoni nissuġġerixxu sam il bidu illi mhux tasbu biss fuq referendum f'xi stati membri wara r-ratifikazzjoni imma li fil-fatt tibdew qabel. Jekk ikun hemm bidla fi trattat, jekk jissaqsu l-Ewropej kollha li ma jtrux fir-riskju illi jitilfu ħafna. Imma jkollok l-opportunità illi tistieden ħafna nies biex jidħlu parteċipanti fil-proġett ġdid Ewropew. Dan huwa jiena nifhem dan huwa ambizzjuż ħafna, imma dan hu l-uniku mod kif nista' jkun jekk għandna fiduċja fiċ-ċittadini, allura daw ikollhom fiduċja fil-proġett Ewropej u l-istess japplika wkoll, il-kontra japplika. U daw la fejt nelbuhom biss dan il-biża l-ansjetà l futur nevitawhom jekk niżviluppaw idejat konkreti ġoda ta' parteċipazzjoni li minnom li permezz tagħhom nistgħu nelbu din il-kriżi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilek. Interessanti l-kollega tiegħi tkellem fil-bidu fuq petizzjoni ta' Brexit li kellna il bira ma' waħda mill-proposti f'waħda minn dawk il-petizzjoni kbira wara nofsna kienu bħala riżultat li huwa li bħala riżultat ta' Brexit e, hemm organizzat ta' e, program ta' ekkim sejħa laqat ta' town hall fuq livell lokali ġifiri u dak li smajna mill-petizzjoni tilbiraħu minn u dalutu mill-erba kellima kollha. Issa għan niftaħ il-kelma diskussjoni fil-kamra, kaw xaħti għandu xi għamel jew mistoqsija. Nuhra? Grazzi ħafna. Għan nitkellem bit-Taljan jekk ma jimpurtax. Grazzi ħafna tal-intervenzjonijiet Skużawni ma daqxej tard, għax kelli kont ta' ambjent biex nivvota. Imma smajt l-aħħar iż-żewġ interventi għavorjat li fl-oħrajn. Interessanti ħafna, grazzi tal-kontribut li tajtu għal tal-komitat. Qabel kollox, naqbel ħafna ma l-aħħar intervent. minn Kassenberger fuq il-din il-CI campaign. Jina nawi parti mill-movement mill-movement u 5 Stelle u naraw parteċipazzjoni importanti ta' valur frazzjoni propja politika biex naħsbu, biex nerġgħu nibnu il-fiduċja li llum mhix hemm fost iċ-ċittadini Italjani u Ewropej kienet imbarazzanti anke l-fatt min-naħa li naf jinsew. Kif issema minn Nikola Frank tal-epu, fil-fatt għandek li fl-Italja għandek design fi design fil-mija parti tal-parteċipanti għadu li jifmu li hemm korruzzjoni fil-pajjiż. Jiena fil-passat fil deċizjoni tiegħi biex biex inkun attiva bħala persuna fil-politika u għadak li jifmu il-ħafna kollegi u nissalita tiegħi. Huwa normali meta bħalissa meta huwa diffiċli biex wieħed jitkellem bl-Ewropa huwa diffiċli ħafna biex jitkellem li x'jagħmlu l-istituzzjonijiet Ewropej fosthom il-Parlament Ewropew u li xejra li nittrattaw il-politika iktar bħala gossip milli informazzjoni korretta. U l-distribuzzjoni tal-parteċipazzjoni taċ ċittadin. Eżempju fuq oħrajn li qed jiġi f'moħħi bħalissa huwa negozjar ta' fuq il-trattati eh, man-naħa l-oħra tal-Oċean Atlantiku b'mod ftit li kien ftit trasparenti u meta tisma l-Ministru tal-Iżvilupp Ekonomiku Kallo Kadenda li qal illi jiffavorixxi dibattitu jafa sar ratifika biss esklusiva ta' dat trattat fuq livell ta' Unjoni mingħajr ma jinvolvi il-Parlamenti Nazzjonali di mbagħad did-dikjarazzjoni mbagħad eh, tħassret minħabba l-koinvolġiment tal-Parlamenti Nazzjonali. Illum allura hija normali illi fiduċja ta' ċittadin illum hija eh, ta' ħafna minħabba kif jaġixxu eh, l-istituzzjonijiet Ewropej. Dan u eżempju żgħir ta' dak li jiġri matul kull jum u li li jinkwitati jinkwitani ħafna per eżempju il-kwistjoni ta' tite per eżempju biex kemm jista' jkun nifmu illi id-diskussjoni demokratika li l-Unjoni Ewropea tidħol fija ma nistawx naħsbu li nħallu barra mill-bieb il-miljuni ta' ċittadini Ewropej li qed jitolbu, jipretendu u għandhom dritt li jipparteċipaw. Nispera li l-Kummissjoni Ewropea eh, twieġeb għal eh, din ix-xewqa u li tibdel l-approċċ tagħha u tniedi dibattitu serju għall-intern ta' dal-Parlament u l-istruzzjonijiet proposti. Nitlolbok komment fuq din il-sentenza li semmejna tal-Qorti tal-Ġustizza kif jista' jkun possibbli li jistgħu naslu għal dan li nipprovaw npoġġu l-affarijiet e, e, kif suppost fl-istituzzjonijiet Ewropej fl-aħħar nitlob insaqsikom dwar l-approċ tal-Kummissjoni Ewropea għal regolament taħjar, il-better regulation, jek taħsbux illi f'da kollu nistawx naħbu xitin xi xejra li timxi lej l-aħjar jew l-ar l-interessi li nafu li huma prezenti b'mod qawwi ħafna fl-istituzzjonijiet qed nirreferi ta' multinazzjonali u lobbyisti b'rispett għal dawk l-oħrajn, l-entitajiet l-oħrajn li veru għandhom għal-album il-tajjeb il-ġejt ta' ċittadini Ewropej. Grazzi għal Eleonora, għanatik lura e, e, biex twieġeb del-waqt, għaw xie kollegi oħra jishtu intervjeni, imman biex xie mistoqsijiet. Mela, Professur, inti tkellimt dwar l-importanza tal-MEPs u l kommissari li qegħdin hemm barra naħseb li hija xi ħaġa li din hija xi ħaġa li l-persuni politiċi kollha jħossu huma sensittivament ħafna għal fatt li li naraw fil-kostituenzi tagħna. Jien pereżempju E, e, e, għandi l konsitwenza tiegħi ta' 10 miljun ruħ fl-Ingilterra. Il-kampanja tal-elezzjoni tagħna ġismat li smajna kwarta miljon miljun dollaru fil-reġjun. Imma rridna nkunu żguri li kulħadd ikun jafna, jaf minn aħna, speċjalment meta naraw di distanza kollha bejn Brussell u l-livell lokali imqabbel mal-kunsiljer lokali lokali jew il-membru tal-parlament lokali tagħkom. Qed nitkellmu fuq dak il-punt tiegħek li n-nies hemm barra jkun iħossu jkun jafu minn inti u li jħossu li aħna nassetat il-poteru nużawhom b'mod mill-iktar effettiv. Għax in-nies mhumiex qegħdin biex itejbu il-funzjonament tal-Parlament Ewropew, per eżempju, għawn e, min jgħataw mbagħad fuq il-bankijiet li jgħataw biex fiska l-xogħol tal-Parlament Ewropew. Jidr li li li li kwistjoni li inkunu fitriq tan-nofs u li jkollna dak l-interess mill-livell lokali u l-wara Brexit qegħdin naraw dak l-interess fir-Renju Unit li f'daqqa waħda nisridu jkunu jafu iżjed irridu jisimaw, irridu jitlu f'diskussjoni, u għada xejtart. Allura kif nevitaw illi jkun tard wis <coughs> u nassiguraw illi għanna mezz li namlu dan b'mod effettiv. Naħseb il-mistoqsija tiegħi direttament lilek, Karel, hija diklerja waħda u diġiġa tkellmet minn Eleonorja, jiena maħasba fil-Parlament Ewropew kien suġġett għal minnat gbita ta' petizjonanti kienet il-politika kummerċjali fej qed jiġi mifhum u eksar fdal ħar ħames snin li il-politika Ewropea kummerċjala kommerċjali hija kompletament miex trasparenti u mhix taġid għal maġġoranza tal-poplu. Hemm interessi moħbija fiha u din titħol fil-lista fejn għandu jkun hemm bidla fundamentali dak li aħna naraw fuq naħta barra fil-mailbox tiegħi hija mimlija b'dawn il-mistoqsijiet organizzazzjonijiet eh, li jibatu din il-posta elettronika biex jagħmlu kuntatt u jillobi minnaħa ta' ċittadini. Allura tajjeb nisimgħu l-opinjoni tiegħek u fl-aħħar Nikola meta niġu Eh, fuq dawk il-proġetti ta' sew interessanti tal-IBU ma' federazzjoni ta' ġurnalisti fuq taħriġ fuq l-Unjoni Ewropea, imma għanna udjenzi li varjaw ħafna. Dak li interessanti huwa li rajna fir-Renju Unitu għalli li tara asma fis-soċjetà nis li jisimaw media differenti skont flimma soċjetà eh, ikunu għandek il-belt kosmopolita, il-popolazzjoni tgħix fil-belt kosmopolita li jħarsu l-barra u li huma mitħla ħafna tad-dinja huma ġeneralment pro-Ewropej u mbagħad għandek il-popolazzjoni iktar anzjana li huma iżjed lokali naf li xi wħud jissejħu la bħala per eżempju globalista u dawk li huma iħarsu l-barra u l-oħrajn li jintel ulura. If dak il-proġett eta e- eta tiffaċċa daw iż-żewġ tipi tudjenzi għax kultant isu li l-medja titkellem ma' nies li diġà huma konvinti. U aħna niffaċċjaw fir-referendum Ewropew in-nies li jisimaw ikollhom aċċess għal-medja u li kollam idea tad-dinja kollha. Allura hija ta' sfida kif inti ħadġib in-nies miegħek biex biex jipparteċipaw. And then um, Carson, just a, a quick question. Um... Mistoqsija oħra. Ikolna ħafna organizzazzjonijiet online. Hemm ċerti eżempji ta' dawk l organizzazzjoniet li huma marbuta jippruvaw jużaw DCI, CI, relazzjoni hemm bejn dawn in-nies u ismijiet oħra. In the UK, other organizations, what, what kind of cooperation is there? Operazzjoni barra li provaw jamlu l-ECI verament għodda li tista' tkun marbuta ma' dak li qed jiġri organikament diġà fl-Ewropa. Well, we still have a little bit of time for the... You want to come in now? Għanna ftit żmien tidħol issa? Jew. Iva, mela, le. Sim ma podziękować za wyborne prezentacje. Nishtiq nirringrazzjakom għal-prezentazzjoni tajbin ta'kom u għal-kjarezza tal-lingwaċ li jattużaw u tip differenti tal-lingwaċ mit-tip tal-lingwaċ li l-politikanti Ewropej jużaw. U dawn huma problemi li biex li jżomuna mill-naslu għall-elettorat. għall-elettorat kontet dejjem naħseb kif nistaw namlu użu eh, minn daw il-kellima xuwa eh, l-aħjar ħaġa għan il-taqaw eh, ma dawn in-nies però titti kollok iż-żmien biex tiltaħ magħhom u l-min tażel biex kunu il-faċċata ta' uddim tal-poplu. Forsi tkun il-Kummissjoni li tkun taf Ovvjament għanna sur faraġ li mar Spanja. Ikun interessanti kiku sur faraġ mar Spanja. Il-riforma tal-Unjoni Ewropea, issa, jekk fim teksewa, sewa, eh, għanna nsaqsu li nfusna. Flima sens, dawk li appoġġaw l-Brexit għandhom raġun u fej għanna e, nirranġaw problemi fej jeżistu. Nispera di diskussjoni dwar il-Brexit ikolla konklużjoni pozittiva u dik l-opinjoni personali tiegħi ma naħsibx li l-Brexit hija definita u huwa ċar li qiegħda tevolvi l-ħin kollu fis-soċjetà tar-Renju Unit u il pubbliku fir-Renju Unit illum jista' jaħsibha mod ieħor minn sena ilu meta sar referendum. Il-medja hija ċar hija importanti ħafna ma kif ħaddawwar kwistjonijiet Ewropej eh, b'mod interessanti. Jien prova nkun attiv qed jgħid il-President fuq eh, Facebook, fuq Twitter, għandi ma' 26.000 fan fuq Facebook u nikkomunika magħhom. Imma meta nagħmlu xi ħaġa tajba u l-Unjoni Ewropea għandha messaġġ pożittiv e, ma jkunx interessanti. Allura l-Unjoni Ewropea kif se tagħmilha interessanti? Dini dini l-qalba tal-problema. L-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej iva jien naqbel sew mal-filosofija tagħha jiena ħadsem ma' xogħol mill-attivitajiet koll imma jiena naħseb illi qegħdin eh, eh, nafsu fuq xi ħaġa ġrida. Anka għan eh, edin neħxu minn spiritu ta' pozitivizmu. Anka l-qorti tal-ġustizja daħlet fija din u dija ħaġa ħaġa tajba imma meta dal-andament din ix-xejra tieqaf jista' jkun hemm konsegwenzi għal ċerti entitajiet jew politikanti xiġri meta in-nies eh, speċi umu min-nasa tagħhom u dan il pożittiviżmu jonqos sena, sentejn oħra, ħadiħa toħloq psikozi ġdida, xi tip ta' psikozi fejn jinġabru miljun firma u għal darbohra infallu. Allura għanna bżon eh, manjera ġdida kif naħdmu u forse il-Parlament Ewropew għandu forsi jitfa' ftit iktar pressjoni fuq il-Kummissjoni biex insibu xi suċċess biex nippuntaw ruħna leħ. Jiena tkellimt ukoll ma' Sur Timmermans. Hemm tħassib ta' natura politika dwar il-fatt illi hemm jaħar jaħarqu l-politikanti pol e, Ewropej jibżaw jgħajmu jew jitkellmu fuqhom. U minħabba li niffaċċjaw daw l-opinjoniet li huma e, e, diffiċli. Jina fimt dat tħassib anka kemm anke minnaħa tal-Parlament Ewropew u Missur Timmermans biex nerdu tal-approċċ. Hemm tħassib ġenwin fost il-politikanti u l-lobbying li aħna bħala Parlament Ewropew jista' jkollu effett pożittiv. Grazzi ħafna. Tajjeb għandna 10 minuti u jekk naqsmuhom b'mod eh, ekwu eh, kulħadd se jkollu il-ħin biex iwieġeb. Grazzi. President, jiena naqbel miegħek li il-Brexit għadu mhux deċiż kompletament. Madonna kollu fil-white paper li prezentat eh, Signora May u il-House of Commons kien kien ċara raġunijiet għalfej kien qed joħorġu mill-Unjoni Ewropea ma kienx għalfej l-Unjoni Ewropea ma kienx qiegħda taħdem imma lix u kienu modelli inkompatibbli Għalek ma nix noqodu eh, ninfnew nistaqsu l nfusna fej se joħorġu mill-Unjoni Ewropea, ir-Renju Unit. Le, umma l-Ewropa jifmuha b'mod ieħor U imma f'dan sadattant aħna qegħdin naqdu ninaqdu iktar flimkien u rridu napprofettaw ruħna minn din l-opportunità. Intom għamiltu rapport fuq il-ċittadinanza Ewropea ħaġa eċċellenti imma e, fil-pajjiż tiegħi ma nax fl-oħrajn imma ħadd ma U e, e, di hawnhekk tidħol l-azzjoni komuni, irridu titkellem dwar il-lingwaċ iva, aħna li aħna professuri u membri ta' soċjetà ċivili irridu najdu affarijiet illi iċ-ċittadini tagħna jifmuh fir-reġuni fuq livell lokali il messaġġ li jiena irrit inwassal huwa li intom mhux biss waqt il-kampanja elettorali imma dejjem bħala istituzzjonijiet toqorbu lejn l-istituzzjonijiet tagħna, l-universitajiet, eh, dak li kontu qegħdin tajdu intom morru fl-bliet, morru fl-bliet biex tispjegaw aħna xirridu li jkun il-futur tal-Ewropa u il-futur eh, wara il-Brexit. Forsi eh, tistaw titkellmu ma' man-nies li jridu dawn it-tweġibiet intom għandkom toqorbu, tmorru intom tiltaqa ma' ċittadini u mux tippretendu li ċittadini joqorbu iktar lejkom. Et tissir bidla u aħna nistaw nisħu fuq kemm mxejna l-qoddim u mxejna l-qoddim għalix aħna ħdimna fl-imkien. Intom għandkom appoċ, imma biex ikolkom appoċ u jkompli l-appoċ u l-appoċ jikber, tridu toqorbu intom lejn iċ-ċittadini. Grazzi ħafna għal dawn il-mistoqsijiet u għal dibattitu interessanti ħafna fuq il-politika kommerċjali intom għattu li sarulkom ħafna mistoqsijiet dwar dan il-Brexit u kol fiħ element ta' politika kommerċjali anke suq intern dana juri li dak li namlu għahna ta' kull-jum 70% ta' xoll li jisir fi Brussel huwa it-qarrib tal-regoli ma li wieħed jispjega tal-ċittadini mhux faċli. Għalek juri illi aħna għanna problema kbira tal-komunikazzjoni. Imma l-politika kummerċali kif nifmu aħna, per eżempju l-kummerċ tagħna tal-Pal-Unjoni Ewropea ma' sħab esterni. E, e, L-Unjoni Ewropea qabel ma kinitx tispjega dak li kienet qiegħda tagħmel aħna għal-Parlament għamilna eh, l-evalwazzjoni tal-impatt ta' TTIP li għamlet il-TTIP u l-istudju huwa wieħed mill-iktar ħaġa li n-nies ifittxu fuq il-website tagħna. U eh, n-nies iridu jkunu jafu għalfejn il-Kummissjoni qed tgħid li TTIP għandna nidħlu għalih. Il-Kummissjoni qiegħda tibbaża ruħa favur il-TTIP għabbażi ta' studju wieħed biss. Les, studju wieħed biss mhux biżejjed. Għalhekk l-istudju tagħna jgħat eh, jitnizzel u jinqara liktar eh, minn min kullu ħaġa oħra. 60.000 ruħ nizluħ biex jaqraw il-Parlament Ewropew fil-kontest tal-politika kummerċali għandkom possibilità li tikkontestaw dak li tipproponi l-Kummissjoni imma fl-aħħar net. Għalhekk palma namlu fil-governanza ekonomika u kol, ek taħdem il- l-Unjoni Ewropea, il-gvernijiet jagħtu l-mandat lill kummissjoni biex tibda taħdem imma mbagħad l-affarijiet eh, diffiċilment jerġgħu jiġu lura biex il-Kummissjoni tisma' dak illi jridu l-gvernijiet. Kemm jafu n-nies war x'inhu jagħmel Barnier n negozjati fuq il-Brexit? Jiena naqbel għaliex saċertu punt u dan rridu natu każu illi dawk li kienu favur il-Brexit kellhom raġun għaliex inna nisimgħu hawnhekk fi Brussell l-Ingliżi jgħidu rridu iktar eh, rendikonti. konti u rridu nifmu aħjar xinu għaddej iktar trasparenza ma konċ naqbel mal proposta ta' Cameron li kienu jgħidu rridu iktar kontroll minna tal-Parlamenti Nazzjonali. Le, il-kontroll li rrid isir mill-Parlament Ewropew. Imma aħna x'għamilna ma minna xejn ma tajniex kasom għalhekk dan ukoll huwa nuqqas minnaħa tal-Unjoni Ewropea biex tissodisfa dak li kienu qegħdin jitolbu n-nies hemm ħafna eh, elementi oħrajn li mhux se noqgħod nidħol fihom hawnhekk Iva, grazzi għal mistoqsijiet u Iva. Huwa dibattitu diffiċli ħafna anki eh, bejn il-membri tagħna stess dwar kif nistgħu nispjegaw l-Ewropa li ċittadini mhux faċli. Forsi roaming hija l-iktar ħaġa konkreta li ħarġet minn hawnhekk dawn l-aħħar snin li wieħed jista' jispjega liċ ċittadini u jistgħu jifmuha. Dak li l-Ewropa tagħti liċ ċittadini, ċittadini ma ma jafux. U eh, dawn nistgħu nindirizzawh modi differenti ħafna fl-istati membri ma' approċċi differenti, hemm programmi differenti u speċifiċi fuq problemi Ewropej partikolari, hemm min ukoll indirizza dawn il-problemi fil-programmi ta' affarijiet eh, korrenti u eh, imma peress li ħafna nies ma jisibu eh, daw l-affarijiet eh, paspeċi għannu janti dejquhom, għalhekk eh, jippruvaw iħaltu daw l-affarijiet ma' affarijiet oħrajn, affarijiet li għandhom xaqsmu mal-Ewropa u għom fil-programmi oħrajn aħna irridu nġibu aspetti dwar il-ħidma li tagħmel l-Unjoni Ewropea fil-faffarijiet li jinfluenzaw il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini u dan ix-xogħol għandu jsir mill-ġurnalisti. Mbagħad wieħed jista' eh, jissodisfa bżonnijiet ta' udjenzi differenti għax wieħed jista' jasal biex jikkomunika ma' dawk li għandhom problemi fuq livell lokali. Aħna nafu kemm isiru Eh, deċiżjonijiet fuq livell Ewropew li jkunu rilevanti fuq livell lokali. Però irridu nġeluhom jifmu dawn l-affarijiet li ċittadini u bekk imbagħad l-Ewropa issir interessanti għaċ-ċittadini. Daka, eh, bekk nistgħu ngħidu stejjer interessanti dwar l-Ewropa, mhux biċċa xogħol faċli il-ġurnalisti għandhom ruoli verament importanti jridhom jridu jkunhom ħarġa sew u jridu jkollhom il-mezzi li jistgħu jużawhom sabiex jilħqu iċ-ċittadini. Iva, fuq l-online campaigning platforms, jekk xi ħaġa toħroġ xi ħaġa minnhom, iva huma kkuntattjawna raw kemm li CI għandha potenzjal eh, biex eh, aħna nsaħħu l-impatt tagħha u aħna ħlaqna mod konġunt software ġdid. Aħna kena 35.000 euro u eh, issa ħriġna bil-dan il-software illi qabel eh, aħna ħlaqnieh dan il-software propju għal stop TTIP kien hemm petizzjoni eh, dwar dan Imma naħseb illi dawn il-pjattaformi online ta' għal-kampanji għanna nisplorawhom iktar hawnhekk f'dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet. Importanti illi l-odda online ta'kom għal-petizzjonijiet tista' tkun eh, aċċessibbli wkoll għall-online campaigning platform fejn hemm oddo tal-parteċipazzjoni minn naħa ta' ċittadini u li huma konnessi wkoll ma' dawn il-odot elettroniċi. Umbat, kem pak u hemm oħrajn illi nistgħu nitalmu l-iktar minnhom hemm dawk żewġ tipi differenti dawk illi l-utent jużom il-ċittadin jużom u il-fornitur ma jiprofdi xejn iktar u mbagħad l-oħrajn illi għandhom aġenda tagħhom u jizaw il-komunità il-kbira biex jimmobilizzaw in-nies mhux biss online imma biex anzi tra n-nies joħorġu fit-toroq kempakt eh, organizzat Eh, dimostrazzjoni f'Berlin fejn attendew kważi miljun ruħ propju da biex eh, jimmobilizzawhom kontra it-TTIP. Fuq is-sinjura li qalet is-sinjura Evi, jiena naqbel miegħek li huwa skandlu imma il-Kummissjoni tant kemm il-darba tajt li affarijiet u petizzjonijiet li mhumiex ammissibbli u l-qorti damet ukoll 30 xahar biex tieħu deċiżjoni fuq il-CI stop TTIP. Fuq il-sensitività sur Timmermans kien qal illi li CI tista' tkun teddida potenzjali fil-kuntest tal-żwieġ tan nies tal-istess sess. Importanti wkoll li niddiskutu suġġetti sensittivi għanna l-istess suġġetti fil-Finlandja, e fil-Finlandja deċidew favur din l-inizjattiva Ewropea ta' ċittadini u s-Sur Timmermans kien qed jibża l-approċċ iktar konservattiv tal-ICI ja, eh, li tkun kontra il-żwieġ bejn persuni tal-istess sess. Però dejjem ikonna il-value check għal kull inizjattiva ta' ċittadini u il-proposti kollha li jolqtu drittijiet fondamentali u drittijiet tal-bniedem huma huma inammissibbli legalment. Però m'għandniex għalfejn nibżaw illi se jkun hemm xi konflitti. M'għandniex nibżaw mill-inizjattivi ta' ċittadini għaliex eh, issa ħarġet waħda wkoll fuq il-Brexit qegħdin nisimgħu ħafna dwar il-Brexit bħalissa Imma xhur qabel il-Brexit organizzajna konferenza kbira dwar kif aħna nistgħu norganizzaw dibattiti u nramu l-fiduċja u mill-ewwel rajna illi il-pubbliku ma kienx informat sew u anzi kien hemm din it-taqbida interna bejn eh, Cameron u eh, l-opponent tiegħu. Għalhekk irrid ikun hemm eh, dawn ir referendums illi jinħolqu għaliex il-ċittadini ikunu irriduhom il-Brexit kien mekkanizmu ta' darba, memx mux se jisir segwitu, memx possibilità li din l-ideja tkun riveduta, pero jina nissuġġerilkom illi intom twittu tri għal voti pal eh, referenda per eżempju illi mandom xibdew minn fuq għal isfel imma li kunu il-ċittadini li jitolbuhom għaliex imbagħad iktar ma jkun miftuħ ir-referendum iktar jkun l-affarijiet isiru bil-kalma. Umbat intom semmejtu wkoll dawn il-laqat fil- fil fil-uffiċċju tal-konsilli iktar ma jkollok minn dawn l-affarijiet, iktar jista' jkun hemm demokrazija, demokrazija diġitali, għambat intom tistgħu forsi tfasslu roadmap eh, mill-professur Elster li huwa l-ikbar riċerkatur kostituzzjonali eh, fuq id-dinja u studja dawn l-istudja ftit xhur fi Mexico City, fl-Iżlanda, eċetera, u hemm ħafna x'titgħallem mill jekk qed jiġbor flimkien l-odot eżistenti ta' demokrazija. Intom tafu jekk intom tażlu elf, per eżempju, ċittadin fuq bażi ad hoc, u segwihom għal ftit xhur u mbagħad l-Irlanda wkoll fuq il kwestjoni tal-żwieġ bejn persuni tal-istess sess. Da mbagħad ħareġ referendum u intlaqat din l-idea alla volja il-pajjiż huwa wieħed konservattiv fuq qatt marida dil ħaġa ma jekk inti tiżviluppa dan il-komunikazzjoni b'mod intelligenti flimkien mal iżvilupp ta' dawn l-istrumenti nistgħu wkoll insaħħu il-fiduċja u jkun hemm verament dibattitu b'saħħtu u informat. Grazzi ħafna, nixtieq verament nirringrazzja lill membri tal-ewwel panel għall-interventi tagħhom dibattitu verament rik ħafna idejat li aħna nistgħu naħdmu fuqhom fil-Parlament Ewropew waqajna ftit lura fil-ħin issa ngħaddi il-ridni fid-dejn Beatrice ħalli tmexxi it-tieni panel. Għandin nuża dan il-mikrofonu tajjeb. Lodwa tajba. U grazzi ħafna tal-li eh, ġejtu għawnek. Nirringrazzja l-membri tal-ewel panel u issa senaddu għal-tini panel li eh, sej eh, segwi dak li għamilna fil-bidu. Aħna rridu verament insaħħu u nkabru u nżidu il-fiduċa ta' ċittadini fil-proġett Ewropew u kif nistaw nibnu pontijiet, kif nistaw nalqu dawn il-, il differenzi illi nħolqu bejnietna aħna ħafna drabi nitkellmu u anki il-membri tal-panel u kol semmew dawn li aħna ħafna drabi ma nispiegawx tajjeb nispjegaw ftit, nużaw lingwaċ illi ma jiftijemx. però naħseb illi mhuwiex sempliċement eh, eh, li m'hemmx spjegazzjoni, naħseb illi nippruvaw nispjegaw wis u eh, ikun hemm wis spjegazzjonijiet nippruvaw nispjegaw ħafna u la għandna l-mezzi, la għandna l-lingwaġġ u laqqas il-mudell tajjeb u xira. Aħna irridu insibu mod ta' kif aħna eh, sibna soluzzjonijiet u nispjegawhom li ċittadini ma rridux naqdu najdulom x'namlu meta naħdmu kif jaħdmu l-istituzzjonijiet, ma jipurtomx iċ-ċittadini. Għalfejn irridu naqdu ngħidulhom iċ-ċittadini kif isiru trilogi jew kif jaħdem il-proċess leġislattiv. Meta le, iċ-ċittadini m'għandhomx xa fejn ikunu jafuhom dawn l-affarijiet. Dak għalhekk qegħdin hawnhekk aħna, dak jinteressa lilna. Eh, il-membri tal-Parlament qegħdin hawnhekk nivvotaw għandna l-kummissarji, għandna il-funzjonarji, l-uffiċjali, eċċetera, naħdmu. Iva, dan huwa importanti. Però hemm affarijiet oħrajn li ċ ċittadini rridu ngħidulhom, mhix kwestjoni li aħna għanna din id-distanza bejnietna u ċittadini. Aħna irridu eh, najdulom li ċittadini li aħna li neħxu fit-torrijiet namlu affarijiet gbar u komplikati ħafna. Le, nitkellmu dwarna dwar iċ-ċittadini najdulom aħna minn aħna. Jina wkoll wara kollox ċittadina Dan importanti le għajdu li le minti deputat, inti taħdem il-parlament. Ngħidilhom le, mandu xaqsam xejn jina vera naħdem fil-parlament imma jiena ċittadina bħalkom. Ma m'għandniex ikun hemm din id-differenza bejn il-politikanti u iċ ċittadini għaliex wara kollox u l-istituzzjonijiet huma il-persuni illi jagħmlu parti minnhom u il-persuni li jaħdmu fihom huma ċittadini huma ġenituri huma ċiklisti u ma nis normali u importanti illi li l-in mill-li wieħed ikun jaf eh, dwar dawn l-odot kollha li għandna bħal pereżempju l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej u hija waħda importanti ħafna u dan il-mekkaniżmu eċċellenti għal parteċipazzjoni demokratika illi palli kieku jider eh, jidher illi inħoloq palli biex in-nies ma jużawx kważi. Lola u koll Eh, għaltinna illi il-television, eh, per eżempju, tal-Parlament Ewropew, kemm jintuża? Pero jiena wassat se naqfawnek għaliex wara kollox nixtieq illi nismakom nixtieq li tispjegaw lilna u li ċittadini kollha li qegħdin hawnhekk u li qegħdin eh, jisimawna x'viżjoni għandkom intom nibda billi nispjega nintroduċi li sur Gil Belajo li huwa eh, il Head of Unit tal-Aġenzija Eżekuttiva l-Edukazzjoni, eh, settur Audiovisiv u tal-Kultura u responsabbli għal programm Ewropa għaċ-ċittadini importanti ħafna dinja xi ħaġa illi diġà rajnieh u aħna li qegħdin naħdmu issa fuq ir-rapport li jmiss fuq iċ-ċittadinanza nafu kemm huwa importanti u kemm in-nies jagħtu kasu. Imbagħad wara għandna lil Don Luis Alvarado Martinez li huwa president tal-European Youth Forum minn Jannar Law, nifirħulek, merħba għamel ħafna xogħol volontarju professjonali f'ħafna uh, fora ta' studenti Ewropej u għandu rwol importanti ħafna ukoll uh, jaħdem ħafna fil-proċess ta' integrazzjoni mbatwara. ikonna l-sur Daniel Freund li huwa Head of Advocacy EU Integrity Transparency International Grazzi tal-li ġejta unek maħna naħseb li Transparency International hija msieħeb importanti għal dan il-Parlament fil-Kastija jgħal-menu kien isu jena. Aħna miegħek se nitkellmu dwar konflitti ta' interess, trasparenza, korruzzjoni u affarijiet bħal dawn. Mbagħad fl-aħħar imma żgur mhux l-inqas is-Sinjura Eliza Lironi illi taħdem fil-European Citizens Action Service hija il- il-manager ta' Digital Democracy il-servizz ta' azzjoni għal ċittadinanza Ewropea huwa wieħed mill-istrumenti l-iktar qawwijin u importanti illi aħna għandna fl-Unjoni Ewropea. Għalija hija xi ħaġa li skoprejta dan l-aħħar eh, kompletament, kont naf xi elementi, però ma kontx naf eżattament kemm kien strument wiesa u, u b'saħħtu u aħna issa edin naħdmu aħna li nafu li din xaġa li ssir kull tliet snin u hija xaġa verament importanti. Nat il-mikrofonu s sur Pelajo, grazzi. Madame la, la Presidente. Signora President, signori, deputati, signori, jina nishtiq nirringrazzja il-Komitat Peti ta' din l-istedina ta' dan is-smieħ u ewwel nett jiena qiegħed hawnhekk biex nagħti xhieda lill-programm tal-Europa ċittadini kif qalet sew il-President. Dan huwa l-għan ukoll ta' dan is-smih tal-lum biex niddiskutu eh, il-mezzi li għandna biex ċittadini jerġgħu ikollhom il-fiduċja fl-istituzzjonijiet Ewropej il-messaġġ li nixtieq inwassal illum u wieħed ta' tama L-ewwel net permettuli li nitkellem fuq dan il-programm Europa ċittadini illi dan il-programm għandu kemm l-10 anniversarju tiegħu u għandu bħala għan illi jtejjeb il-parteċipazzjoni partecipazzjoni attiva ta' ċittadini fl-Europa fuq il-proġetti fuq is-suġġetti Ewropej u parti ta' dan il-programm ukoll kien dedikat għall appoġġ fuq ix-xogħol eh, għaddej fuq l-istorja, l-memorja, t-tifkira tal-Unjoni Ewropea anki l-istorja traġika komuni tagħna għandu budget ta' 180 eh, miljon miljon eh, dollari daw l-aħħar 10 snin illi huwa 27 miljun euro kull sena u jindirezza ruħu għall organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili organizzati u l-attivitajiet territorjali aħna naħdmu ma' żewġ tipi ta' partners tagħna u f-28 stat membri kif ukoll il-pajjiżi tal-Balkani tal-Ponent dan huwa programm fejn ir-rilevanza u l-effiċenza eh, ġew diġà fakra minn dan il-Parlament għax huwa maġġoranza kbira u kol f'Marzu ta' din is-sena laqgħu ir-rapport anki r-rapporter kienet waħda mill-kollegi tagħkom. Messaġġ ta' tama kont qed ngħid mela. Għax aħna na eh, kull tliet xhur rapport u nirċevu proposti mill-Ewropa kollha kemm kollha juru l-vitalità tas soċjetà ċivili Ewropea u r-rieda ta' ċittadini Ewropej illi jimpenjaw ruħom dan id-debattu demokratiku fuq suġġetti illi huma l-iktar importanti iktar ta' attwalità eh, fuq il-politika ġifiri Ewropea. Eh, meta kena l aħħar tender għal proposti tagħna għal twinning per eżempju ta' marzu riċevejna iktar minn 500 proġett mill-Ewropa kollha kemm għal netwerk tal-bliet ukoll l-istess ħaġa għal kapitu ta' soċjetà ċivili wkoll iktar minn 300 proposta u iktar minn 300 ukoll għal memorja ta' tifkira ta' Ewropea u kellna iktar minn 3000 eh, u iktar minn 600 organizzazzjonijiet u E, kull sena il-programm implika iktar minn miljun ċittadin Ewropew. U l-programm tagħna u ninsisti fuq dan il-punt, huwa isu ħarajdu hekk mhux biss ta' Brussellu tal-elit. Huwa minnu l aħna nappoġġaw organizzazzjoni bbażati f'Brussell, iva, u dan iċ-ċentru huwa magħruf hawnhekk imma l-programm tagħna jappoġġa wkoll anke l-proġetti sar ħafna fil-partijiet kollha tal-Ewropa u Eh, S-sultu anki eh, mru l-lin minn eh, miljun euro. Dependi minn daqs tal-proġetti li nappoġġaw mal-partners tagħna u l-viżjoni ġusta biex nagħtu ħajja l soċjetà ċivili organizzata fl-Ewropa u l-kollettivitajiet lokali. U xajdunna l-għura l-partners l msihba tagħna u dan ah, joħroġ mill konklusjoni tal proġetti li nappoġġaw. Huwa minnu illi hemm ħanajdu hekk il-ċittadini illi ma tantx għandhom iktar fiduċa fl-Unjoni Ewropea, fl-istituzzjonijiet Ewropea fl-2015 u kol eh, diġa' eh, proġett minnhom kien wera eh, illi ma tantx għandhom fiduċa u anke l-att illi wieħed jivvota mhuwiex biżejjed ta' ċittadini Ewropej kif intqalu kol qabel fid-dibattitu ta' qabel ġifieri fil-persuni li ħadu l-kelma qabli u ma jixtiqu iktar iktar trasparenza fil-gvernanza fuq livell Ewropew, iktar integrazzjoni, iktar integrità. U dan huwa importanti għax huwa tip ta' kondizzjoni sine qua non eh, biex ikun hemm ukoll eh, dak li qal il- Sur u sejajt il sur Daniel Front, il-rappresenta Transparency International, l-organizzazzjoni, u wkoll iċ-ċittadini wkoll isaqsu għal iktar konsultazzjonijiet. Ġvedin nitkellmu fuq konsultazzjonijiet pubbliċi iktar minn biss l-analisi tal-impatt u ikun hemm ukoll ehm, jkunu jafu riski ta' konfizzaw u ta' dan il-proċess ta' konsultazzjoni. Umbagħad iċ-ċittadini saqsu għal iktar partiċipazzjoni, Elsa l-ironi illi taħdem għal ikas li aħna napoġġaw u kosu tispiega żgur mhux forsi kif il-komputazzju leġislattiva waslet għal crowdsourcing u din il-metodu wkoll ma ġietx għadha ma ġietx użata fuq livell Ewropew biss fuq livell nazzjonali u lokali. Imma l impenn taċ ċittadini Ewropej kif qegħdin naraw fil-proġetti li aħna nappoġġaw permezz tal-programm tagħna ma jlimitawx ruhom biss tal-proposti ta' titjib tal-proċeduri ta' demokrazija Ewropea. Iċ-ċittadini, soċjetà ċivili organizzata, is-setat lokali fl-Ewropa jinvolvu ruhom direttament fid-dibatt tal-iktar importanti tal-Aġenda Ewropea. Mhux biss bil-klim imma bil-ġifir bil-fom imma wkoll blatti. U hekk rajna fil-proġetti tagħna li appoġġajna kif is-soċjetà ċivili Ewropea u koll leqat il-kwistjoni il tal-krisi migratorja u tal-rifugġati fl-Europa. Il-proġetti magbar ħafna il-budget soltu jkunu xi modest, xi eh, ftit ehm, eluf ta' euro, imma naraw dan l-approċ transkonfinali fuq livell lokali favur eh, li wieħed jifhem iktar u jeġistixxi aħjar fenomenu migratorju u din nissermu ovvjament wara proposta l kummissjoni Ewropea fuq il-futur tal-Ewropa illi tkellem il-kollega fuqu u kif ukoll il-vot tal-Renju Unit biex joħorġ mill-Unjoni Ewropea dan l-aħħar suġġett li iktar mobilizza wkoll dawk il-respu l-proġetti. Fil-passat, is-solidarjetà matul il-kriżi ekonomika kienet forsi waħda mill-prioritajiet eh, tal-proġetti proposti. Signora President, meta diskorsi populisti simplifikaw Ehm, kosi karikatura realtà ekonomika, politika u soċjali tal-Unjoni Ewropea, proġett li aħna nappoġġawhom ehm, bi permezz tal-proġetti tagħna juru li fuq eh, livell lokali u da grazzi għal soċjetà ċivili organizzata u attiva, iċ-ċittadini jafu li u l-problemi ewlenin fuq il-skala kontinentali u l-kumplessità tagħhom u hekk joħorġu proposti li huma huma jadattaw għar-realtà tal-ħajja ta' kuljum tagħhom Niġi lura għal mistoqsija ta' dan il-panel kif nistaw ikonna iktar fiduċa u kif nistaw eh, nur dawn il-lakuni li jeżistu bejn il-wedit u r-realtà tal-Unjoni Ewropea. L-iktar lezzjoni li nista' nitgħallem forsi mill-esperjenza tal-implementazzjoni tal-programm Ewropa lejn iċ-ċittadini illi l-Unjoni Ewropea hemm bżonn tappoġġa u eh, tisma' li ċittadini Ewropej mill-bliet eh, għall-ħula l-iktar mbeda fil-kontinentan anki żoni ultraperiferiċi biex żommu eh, ħajja demokrazija Ewropea xejn iktar u inqas milli akkompanjaw u jilliberaw l-enerġiji li u dimna. Signora President, ġimatejn ilu kollegi eh, tiegħek tal-Parlament tal-Ġun ta' Brussell kienu stidnu Pierre Rosan Vallon eh, biex jitkellem fuq il kriz tad demokrazija u nittama illi minix tnaqqas mill-ħsieb tiegħu eh, meta konsidra il-tweġibit possibbli għal kriżi ta' rappreżentazzjoni demokratika tal-istituzzjonijiet Ewropej għal istituzzjonijiet nazzjonali u lokali għax u għamel talba għal rappreżentazzjoni ta' narrativa u diġà is-Sinjura Levi kellem fuq din il- Eh, dan is-suġġett u fl-ispazju pubbliku naraw il-problemi tas-soċjetà tagħna u fuq dan il-livell u grazzi għal mezzi tal-awtorità budġetarji dawn l-aħħar għaxar snin il-programm l-Ewropa ċittadini juri kemm huwa possibbli li nagħtu l-kelma l ċittadini fuq suġġetti rilevanti fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea u li konċernawhom direttament. U għalhekk jiena perswas, President, u għalhekk Forsi hekk fost mezzi oħra nistaw ikonna iktar fiduċa fil-proġett Ewropew. Grazzi ħafna. Muchas gracias. Grazie ħafna, eh, Sur Pelajo. Jina nasib li dan il-kunċett mhux biss huma affarijiet izolati imma huma kollha marbutin ma' xulxin u għalhekk naraw ukoll hekk eh, ikollna l-istampa ġenerali. U issa eh, aħna eh, Sur pelaju, aħna maħniex barra mill-universitajiet, biss aħna għandna l-obbligu u d-dmir tagħna. U anki per eżempju meta jina kont f'Madrid u kol, hemm dawn huma il kunċetti u għadmir tagħna kif kont qed ngħid, u għalhekk din iċ-ċertezza illi eh, tal-fatt li huwa obbligu iva u għalhekk li tkellmu fuq trasparenza pereżempju anke fuq il-livell ta' dak li responsabilità tagħna. Issa ngħaddi l kelma mal-ewwel il-Sur Alvarado. Grazzi ħafna, grazzi il-istudentuni se nitkellem bl-Ingliż, grazzi ħafna u pjaċir għalija li qiegħed hawnhekk Eh, fissem l-European Youth Forum għal dawk illi ma jafux din organizzazzjoni, aħna l-ikbar organizzazzjoni u moviment ta' zazax fid-dinja, ovvjament anki fl-Europa, nirrappreżentaw l-ħna tal-zazax fil-qafas istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea, li kunsil tal-Ewropa kif ukoll il-ġnus uda. u għandna dover illi nipprovaw inkisru il-bibin kom biex aħna nkunu nistaw forsi rendu dialogu iktar ħaj. allora grazzi ħafna tal-istudentuni biex nagħti perspettiva tal-fiduċa tal-żaza. U naħseb illi naqbel illi ma affarijiet li semmejt fil-programm ta'kom u l-kontribuzzjonijiet u naħseb illi għajna għandi ħafna tama u għalhekk waħda mill-mistoqsijiet illi kelli eh, kienet illi meta meta meta kien hemm fiduċja u fil-proġett Europo fil-passat naseb kien hemm ukoll tama. Ma nafx kan għandix tama issa. U għalek u għalek ġenerazzjoni żagħżugħa issa ntu għaw l-importanza biex ekk konna 60 sena, 70 sena qoddimna tal-proġett Ewropo. Issa nifoka fuq ta' fajta prezentazzjoni, edukazzjoni, riforma demokratika u kollox mill-perspettiva ta' zaza għax kif semmejt qabel naħseb li qegħdin salib it-toroq dan il-proġett Ewropo u iż-żaza għaddew minn l-aħħar punt fuq l-aġenda forsi għall-uniku mekanizmu li jista' jassigura sopravivenza ta' din il-proġett għax ma ninsewx illi aħna l-ewwel ġenerazzjoni favur l-Ewropa mhux biss illi forsi ma tifhimx laqas biss trid tifhem eh, xiġifieri mingħajr l-Ewropa ġenerazzjoni illi għandha bżonn u trid ta' eh, tavvanza dan il-proġett Ewropa u ġenerazzjoni illi li titkellem ma l-anzjani u tġilet u tajt aħna rridu l-Ewropa u għalhekk għanna eh, di għanna din nġilda nil-siltu bejn il-ġenerazzjoni għanna Brexit, għanna ħafna lezzjoniet fejn iż-żaza, għed jihdu overum għal konversazzjoni għed jgħidu aħna ek rridu nimxu l-qoddim. U issa fil-rappresentazzjoni fil-modell attwali li għanna fejn eh, aħna eh, il- nis biex, rappresentanti biex huma eh, jieħdu deċiżjonijiet tagħna imma dan ifisser elit u il-gruppi tal-minoranzi u mbagħad qegħdin ikunu injorati u qed iħossuhom barra mill-konversazzjoni min-narrattiva u hekk żidna eh, mal-livelli ta' frustrazzjoni fost iż-żgħażagħ għal snin eh, sħaħ u għalhekk eh, sa se ħossuhom mhumiex rappreżentati kif suppost u naraw il-perċentwali anki illi hemm 0.05% ta' rappreżentanti tal-Parlament Ewropew għandu għandhom inqas minn 30 sena, 30 sena. Din hija ċifra li għandna bżonn nbidlu, għanna bżonn naħdmu biex nagħmlu hekk mhux biss għax il-fatt li wieħed u għazazu ħesir politiku tajjeb, imma għandu effett fuq il-fatt illi iż żazax jimpenjaw ruhom fl-istituzzjoni jekk jħossu illi hemm rappreżentanti illi jidru żgħażagħ allura jistgħu jirrappreżentawhom u għalhekk Iva, eh, huwa uh, importanti illi ikun hemm żgħażagħ fil-Parlament Ewropew eh, bħala rappreżentanti u meta mhux biss il-lingwaġġ jużat, ma anki l-aġenda politika lejn iż żazax mhijiex waħda illi forsi tattir l-attenzjoni taż żazax u nibqaw eh, nisimaw kif iż żazax mhumiex interessati fil-politika, mhumiex impenjati imma referendum ta' Skozja salvaw, eh, salvaw kollox mhux iż żazax anki issa jistaw ikonna mandat kbir ħafna f'gvern ġdid u għaldaqstant mhix kwistjoni jekk iżaza u mhix interessati fil-politika, imma l-istituzzjonijiet tagħna jistgħu jużaw, jisfruttaw dan l-entużjażmu minn barra minn min naħa tal-żgħażagħ U ħaġa li se naħdmu fuqha mal-Parlament Ewropew derwaqt nittama huwa kif nistgħu niżguraw meta niġu għal proċessi demokratiċi bħall elezzjonijiet Ewropej ikolkom mekkaniżmi biex timmiraw iż-żgħażagħ mod speċifiku għax sissa Onestament, le, ma tantx eh, għandkom reputazzjoni tajba ħafna fl-elezzjonijiet u għalek veru li ħafna zazah laqas biss joħorġu jivvotaw, imma l-kampanji elettorali laqas biss kienu dawk li attiraw li zazah biex jħossu għomek marbutin u din ġenerazzjoni l-iktar favur l-Europa. U l-fat illi jistaw jitkellmu fuq referendum ta' Skozja l-elezzjoni tal-Awstrija fil-Brexit imma mhumiex impenjati fil-elezzjoni ta' Parlament Ewropew u da suppost tkun twissija għalikom il-kol kif nistaw nivvalutaw dak li din nagħmlu insowu dak li din nagħmlu ħażin fid-dawl tal-elezzjoni tal 2017 U punt li aħna ilna naħdmu fuq u ġim semmi wkoll fuq ir rapport fuq ir riforma eh, tal-Liġi Ewropea illi ngħaddu għal 16 sena bħala dritt tal-vot. U naħseb mill-perspettiva tagħna mhux biss dan iżid il-numru ta' votanti potenzjali imma tobbligakom intkom qed tieħdu deċiżjonijiet biex eh, daħlu ehm, suġġetti fil-programm elettorali tagħkom illi joqtu l-żgħażagħ minn stadju bikri ħafna u jifmu għal daqstant ikunu qed jifmu allura dan il-proġett Ewropa għax ikunu ilhom impenjati fih. U rajna wkoll eżempju f'Malta, l austria l-Estona, dawn il-pajjiżi kollha mhux biss approvaw imma għandhom eh, proġetti li huma ta' suċċess u għalhekk naħseb minn dak li qegħdin eh, nsaqsu il-Parlament Ewropew li approva fir-rapporti ma kellkomx il-kuraġġ li tgħaddu għall-azzjoni u ma tkom xejn titilfu illi tiftħu l-elezzjonijiet tagħkom u tbaxxu l-dritt tal-vot għal 16 sena għax l-unika ħaġa li tista' tiġri hija li timpenjaw is-salsa meta jkunu għadhom żgħar u għalhekk dan jista' biss iġib miegħu eh, ħaġa pożittiva u ta' 16 sena diġà wieħed ikollu ħafna responsabiltajiet skont il-liġi u tajjeb illi dan isib il-bilanċ għad-drittijiet ukoll taċ-ċittadini meta jiġu mitluba biex jgħaddu għal-vot. It-tieni aspett nixtieq nitkellem fuq huwa edukazzjoni. Ovvjament is-suġġett li tikkritika mod negattiv l-Unjoni Ewropea minn kull tip il-medja politikanti din hija ħaġa naturali inna narawha din li f'daqqa waħda politikanti jisiru eh, edewa tal-Unjoni Ewropea. Dawn affarijiet li ma jinbidlux li nistgħu nagħmlu għan nippromovu l parteċipazzjoni tal-ċittadin dak li jina f'dan l aħħar snin eh, ħsieb kritiku, l-edukazzjoni, dan huma narrativi. Iġifieri b'edukazzjoni, bidl-edukazzjoni għandna il-wol ta' l-organizzazzjoni ta' Zaza li għavitali. daw l-organizzazzjoni ta' Zaza huma laboratorji għal daw iż-Zaza biex ziru ċittadini attivi u jiżviluppaw l-ħsib demokratiku approċċa ħjaru kull individu jista' jesperjenza demokrazija tiegħu bil mottiju tiegħu. Allura ġenerazzjoni ta' ċittadini informati setgħu jkunu jistgħu li jipparteċipaw u jżomkukom kontabli li huwa tantelestana għanna prezenti l din l-awla diversi rappresentanti ta' zazax nam aħna nwet u xol spettakolari un għom biex esperienzjaw l-Europa. Mux noqdu nejdu l-om trialogi kif jaħdmu, imma kif jesperienzaw eh, l-Europa. Allura naħseb li meta niddiskutu fiduċja huwa importanti li intom iżommu il-konverzazzjonijiet, il-diskussjonijiet u kif ħatatu esperjenzi għal daw iż-żgħażagħ biex jesperjenzaw l-Ewropa. U ovvjament meta nitkellmu fuq edukazzjoni ta' ċittadinanza hija li l-Istati membri ma għamlux possibbli ma u e, huma protettivi ħafna tal tal-riformi edukativi tagħhom imminti għandek bżon l-istati membri għal dan, tista tipprovdi eh, edukazzjoni ta' ċittadinanza li l-om għaw prezenti għet jippunta sobajn il-kellim. Eh, inti jekk ma tistax tagħmel dan, allura għandek bżon tidħol id-daħħal l-atturi f'qafas apposta biex inti tibba dak il-messaġġ il-messaġġ. Organizzazzjonijiet ta' Zaza huma model jaħdem soċjetà ċivili modell li jaħdem. Imma tijom xpinaz, ma tijom sorsi adegwati, sorsi bizzejed biex huma jitras jienu jitrasformaw il-soċjetà il bħala riforma demokratika li ċerkat etura e, eh, ma tantx jimxu tajjeb ċerta bċerti eh, mezzi ta' demokrazija naraw iż-żazah jħorġu bil-gżus fit-toroq jitolbu għal reform għandek il-Facebook u koll li jużaw li jużaw jina naħseb illi għana nistaw ma nistax nejdu namlu l isbal li nejdu li di ġenerazzjoni ma di xingaġġata fil-diskussjoni eh, Ewropa dan il-parlament li tkun fuq id-dimnet fuq id-demokrazija partiċipativa. Ma tistawx tkomplu li tkun kif, kif, kif edin. Tidu tkunu koraġizi, koraġużu u timplementaw il-riformi. Ma toqodux tibżaw, anka jek stat membru e, eh, jiprofa jostakola, ma tkomx titilfu, għax palissa l-parteċipazzjoni fuq il-proġett Ewropa huwa baxx ħafna. M'għandekx ċans. M'għandekx ċans iż-żazax jiridu jikkonsidraw ukoll l-iskadenza. Ma tsax kun tibqa' titkellem. Għall-ewwel darba ħajkun avveniment taż-żgħażagħ li din naħdmu miegħu fuq il-Parlament għall ewwel darba ħankunu ġibu 30,000 ruħ flimkien, 30 żagħżugħ. Aħna ltaqgħu f'Salzburg l-ewwel darba fej aħna ċittadini u ċittadini u 760 eh, parlamentari Ewropew jistgħu jiltaqgħu nisperaw li nistgħu E, nissuħu fuq l-appoġġ tagħkom u li aħna kapaċi nieħdu dawk il konverzazzjoniet grazzi ħafna. Kelli xie affarijiet ieħor ngħid imma insomma, grazzi ħafna. So now let's get into the talk on transparency. Nitkellmu fuq it-trasparenzi, konflitti of interessi, lobbying, revolving doors, għax il-korruzzjoni hija tħassar tiekol il ġawieni tas-soċjetà. Mela, sur għandek il-kelma, grazzi ħafna. Grazzi tal-istedina ta'kom biex nitkellmu. jħan nitkellem fuq kif eh, kif ġrieta kredibli kontra l-korruzzjoni tista' tgħin fil-proġett Ewropew dan il weta tal-proġett eh, Ewropa ifisser jekk tasru ifisser E fiduċja ifisser ġustizzja u paċi. U aħna nerob moċċaru ċaru diġà semma fl-ewwel panel illi meta ċittadini jħossu illi waħda minn tal-wedijiet m'għadix qiegħda tingħata jew mhux rispettata fl-istess grat wara l-kriżi ekonomika n għadhom blampijek qegħdin fil-qatt u jitilfu l-futura huwa dan, huwa dan iż meta dan iż-żmien meta tinżel il-fiduċja fos iċ-ċittadini. Ħafna drabi aħna qegħdin din il-fiduċja tistostakola. Għalhekk it-trasparenza internazzjonali fi ġletta tagħna kontra l-korruzzjoni fl-Unjoni Ewropea aħna naħdmu fuq żewġ suġġetti prinċipali. Wieħed ovvjament huwa li nżommu l-istituzzjoni tal-nek fi Brussell il-Lussemburgu, Strasburgu liberi u bot mill korruzzjoni kemm jista' jkun imma nassiguraw ukoll leġislazzjoni li toħroġ mill-istituzzjonijiet tappoġġja da kollu dil-ġlieda ta' korruzzjoni regoli tajba e, ħasil ta' flus. Aħna rajna f'daw iż-żewġ setturi li hemm progress relativament tajjeb f'daw l-aħħar snin rajna hawnhekk fil-Unjoni Ewropea l-introduzzjoni ta' kodiċ ta' kondotta rajna titjib anka periodi ta' cooling off anka pala leġizlazzjoni fuq il-money laundering l-Unjoni Ewropea żviluppat f'mexxejja globali meta niġu għall issettjar ta' dawn standards. Imma naraw li minkejja daw l-avvanzi qegħdin f'sitwazzjoni fejn l-eżistenza bażika tal-Unjoni qed tiġi dubitata. Mhux anka mhux il-Dipartit tal-Brexit biss imma għandek eh, għandek diskussjoni ta' nazzjonaliżmu, allura l-fiduċja titbaxxa u fl-istess ħin naraw li l-perċezzjoni ta' korruzzjoni qiegħda titla' ħafna drabi din għandha flimkien magħha l-opinjoni li l-istituzzjonijiet Ewropej ma jimxux fl-interess ġenerali ta' kulħadd. F'dak il-kuntest naħseb allura eh, m'għandniex għax nistaġbu li l-Kummissjoni taħt li nifissa aġenda ta' riforma istituzzjonali minkejja l-istorja tajba tal-Unjoni Ewropea biex li tappoġġja governanza tajba u riformi li morru kontra l-korruzzjoni li sfida li għadna din niffaċċjaw hija pjuttost enormi. Allura l-estimi ta' kemm kien l-ispiża tal-korruzzjoni kull sena huma bejn 120 biljun u triljun euro li hija parti sostanzjali tal-ekonomija Ewropea u naraw riformi fl-Istati membri fej aħna na progress tajjeb partikolarment fil-pajjiżi li daħlu f snin 2000 fl-Unjoni Ewropea għandna progress għal l-adesjoni tal-Unjoni Ewropea minn mintu daħlu fl-Unjoni Ewropea f'ħafna każi daw staġnaw jew naraw passi lura. Niftakru li fl-Istati Membri hemm seba' l-Bulgarja fi u oħrajn illi għandhom inqas minn 51 bħala skor fil-indiċi ta' perċezzjoni ta' korruzzjoni Għanna l-eżempju tal-Ungerija fejn fil-fat mixin fejn lej situazzjoni ta' kattura tal-istat. Il-gvern qed juża il-seta tiegħu biex jiċċenilja flus għal familji u ħbieb u qed jisra il-Bank Ċentrali Ewropew, qed il-Bank Ċentrali tiegħu u kull wieħed li kulħadd kull min jitkellem kontra dan Eh, jiġi attakkat. Tkun xi tkun l-oppożizzjoni, l-istampa ħilsa, is-soċjetà ċivili u akademiċi huma taħt attakk. F'dal kuntest jiena naħseb li hemm ħafna ċittadinanza hemm barra li qegħdin ifittxu għal ħafna żmien lejn l-Unjoni Ewropea biex jappoġġjaw jew biex jafsu l-gvernijiet rispettivi tagħhom jew is-sitwazzjoni fuq il-kontra korruzzjoni fl-Istati membri meta l-gvern jew ma jkunx pożizzjoni jew m'għandux ir-rieda li jmexxi il-ġlieda kontra l-korruzzjoni. Aħna fl-Unjoni Ewropea biex napoġġaw din il-ġlieda hija pjuttost ostakolata il-fiduċja hija kontestata li tintervjeni fuq leġiżlazzjoni kontra, eh, kontra il- il-xiri ta' persuni tixħim, kontra tixħim u ir-rwol fil-ġilida kontra l-korruzzjoni. Allora, fl-opinjoni tagħna, il-valur miżjud veru huwa illi natu l soċjetà ċivili l-appoċ meħtieġ, blodot li għanna, biex immexxu din il-ġlieda fuq il-post u niġlura għal xi leġislazzjoni li ġiet modija hawnhekk u niprofdu għal iktar trasparenzi bħal pereżempju li ma kumpaniji qed xed jagħmlu u f'ċerti industriji u anka mid-dinja bankarja s-sanna data għabbaż ta' kull pajjiż fuq l-attività ekonomika. Di informazzjoni s-soċjetà ċivili tista' tuża fi ġlida tagħhom kontra l-korruzzjoni. Allura ta' kollu ma la' nixtieq immiss fuq tliet setturi fejn dak li jwettqu l-politika fuq livell Ewropej u ovvjament il-Parlament Ewropew jistgħu jagħmlu kontribut biex jibdlu l-affarijiet fi triq tajba. L-ewwel, l-Unjoni Ewropea għandha tkun kampjun, champion tax-xogħol ta' korruzzjoni għal ħafna snin l-Unjoni Ewropea kienet taħdem fuq kwistjoni ta' korruzzjoni ma' stati membri u kandidati futuri dan iffokaw fuq riforma eh, ta' istituzzjonijiet. Għatem ċertu vojt sostanzjali, ta' daq sostanzjali fil-twettiq ta' daw il-politiki. Sfortunatament, edin f-situazzjoni fil-Komissjoni qed tambanduna il-rapport ta' kontra l-korruzzjoni u għana dizzapuntati bil-kbir li janka da' tip ta' l-approċ bl-analiżi ta' situazzjoni fl-Istati membri u rekomendazzjoni ta' riforma qed jiġu abbandonati. Din hija daqsxejn ta' kontradizzjoni mal-impenji li saru ħafna drabi mal-Komissjoni b'enfasi dwar xogħol ta', ta kontra korruzzjoni fil-proċessi fil ta' kontra korruzzjoni u l-obbligi internazzjonali li firmat l-Unjoni Ewropea huma x'inhuma l-għanijiet ta' kontra l-korruzzjoni u dawk tal-Nazzjonijiet Uniti u minajr rapport u minajr analizi il-Kummissjoni mandiex strument jew strateġija dwar kif taħdem għal kontra l-korruzzjoni. Diġa semmit, semmit il-Konvenzjoni ta' nazzjonijiet Uniti għal kontra l-korruzzjoni li l-Unjoni Ewropea membru tagħha imma mimindu saret e, din e, e, bdiet disa snilu ma kienx hemm verifika u ma kienx hemm diskussjoni fuq l-Unjoni Ewropea li tidħol fi Breko imma l-darbohra dinja xi ħaġa li ilha dejja snin u naraw ftit progress di mhix mhix għal quddiem. It-tieni settur li nitkellem fuq u fejn l-Unjoni Ewropea jista' jkollha influenza pożittiva tajba huwa il illi taħdem kontra l-flussi u l-kriminalità finanzjarja. Nafu l-Unjoni Ewropea l-ewwel mira ta' flus li ġejja mill-korruzzjoni. Rajnija fl-Ukrajna, ħafna minn dal-flus tkun maħbija jew ġewwa l-Ewropa jew din moħba tkun eh, eh, faċilitata mejjuna minn eh, istituzzjoni li għatmu fl-Unjoni Ewropea. Għanna rwol hawnhekk. Jiena semmejt ix-xogħol tal-kontra l-money laundering, il-ħasil ta' flus, il-Panama Papers u koll, il-Kummissjoni qed tipproponi eh, reviżjoni ta' dik id-direttiva li għadha qed tiġi eh, implementata fuq livell ta' Stat Membru anke meta niġu għal rapportar pajjiż pajjiż kien hemm xi pass pożittiv li ttieħed fuq livell komunitarju għalhekk fil-parlament imma fil istess ħin għad inżommu ċerti loopholes apposta għal kumpaniji biex ma jikxfux il-turnover tagħhom minn fejn qed ikun ġenerat, minn il-profitti tagħhom x'inhu mezzat, x'taxxa qed iħallsu fejn, eċċetera, eċċetera. It-tielet settur nixtieq nitkellmu, nixtieq infakkerek li għandek 30 sekonda biss. il tielet settur u ma' istituzzjonijiet infusam. Naħseb li l-iktar ħaġa apparenti hija trasparenza fil-Kunsill. Jiena bħal ċittadin Ġermaniż għadni ma nsax nara x'qed jagħmel gvern tiegħi suppost fismi dan fuq livell ta' Kunsill. U jkun hemm biss il-vot finali meta l-kompromessi kollha jkunu biżejda mhux biżejjed. Fil-Parlament Ewropew jien naħseb li tliet setturi principali li se nsemmi malajr, etika, jobs baranin u revolving doors. Dan kollha huma affarijiet li jenna ħafna l-snin sħaħ insemmu imma fejn ftit progress qed reġistrat għandek sitwazzjoni biżara fejn l-assistenti tal-MBPs għandhom cooling off period ta' sentejn taħt ir regolamenti tal-personal u għal-membri jinfushom m'hemmx regoli jien naħseb hemm iżjed trasparenza kontabilità li għandna bżonn meta niġu anka l-budget lines li huma aċċessibbli membri parlamentari Ewropew kien hemm daxxi ta' skandlu xi ġimagħtejn ilu fuq spiża kien hemm xi żewġ ministri Franċiżi fil-fatt li rreżenjaw fuq użu ħażin tal-allowances tal-istaff. U t-tielet punt li nixtieq insemmi interazzjoni tal-membri parlamentari fuq il-lobbyists għad għan ħanniedu fuq negozjati fuq reġistru tal-lobbying u lobbyist. Il-mandat huwa b'saħħtu ħafna għaw dwar dan imma u ambizzjuż ferm inqas għal-Parlament innifsu. Naħseb li għanna bżon namlu għamnek u għal-MPs ikunu iktar trasparenti fuq interazzjonijiet tagħhom mal-imsieħba interessati u mal-lobbyists l-axħar konklużjoni naħseb mhux ta' sektar twiz għall-Unjoni Ewropea biex issir kampjun u tkun fuq din fuq ix-xogħol ta' kontra l-korruzzjoni. il rwol hawnhekk huwa l-appoġġ li jagħmilha possibbli għall spazju neċessarju ma nagħtu ċerti fondi għas-soċjetà ċivili. Għadna daqsxejn ta' situazzjoni speċjali hemm tkabbir f'ħafna stati membri jidher il-kriżi li kienet iddominat l-aġenda politika f'dawn l-aħħar snin, e, l-aġenda bankarja u dik ta' migrazzjoni jisom jisom straħu naqra. Allura dini dan u l-wat li aħna niffaċċjaw il-riformi l-iktar wisajn, anka li ta' kontra l-korruzzjoni <clears throat> jekk ma neħdux vantaġġ ta' dawn l-affarijiet idda li żewġ elezzjonijiet li rajna tajbin f'dawn l-aħħar xhur u ma nużawx din l-opportunità biex nagħmlu riforma ta' tifsira jien naħseb f'xi sentejn oħra nkunu friskju veru li nitilfu is-suċċess tal-Unjoni Ewropea li ħafna minna ħadmu qatih biex nibnu. Grazzi ħafna. And now the floor is for Mrs. Lironi, who has been... Issa signora Ironi li kienet paċenzjuża ħafna, semet il-kulħat, issa l-intervent tijak. Il-missjoni ta' il-servizz ta' azzjoni ta' ċittadini Ewropej jagħmilha possibbli biex iċ-ċittadini jipprattikaw id-drittijiet tagħhom u biex jagħtu pariri u eh, pariri fuq livello li ħafna. Nieħdu interessati ħafna biex nkun nafu x'għandek xtejt f'dak li għandu x'jaqsam ma' suġġett. Demokrazija digitali xi tfisser il-mod kif tipparteċipa li inti tivvota e, tippreżenta petizzjoni x'inhi demokrazija digitali. Presentation will satisfy you. Grazzi nittama li il-prezentazzjoni se tissodisfakom u twiġeb xi ħut mill-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi tal-li introduċejt il-European Citizens Action Service. Aħna ħlaqna il-demokrazija digitali ftit snin ilu għaliex kienem interess qawwi fl-użu ta' teknoloġija u l-potenzjal tagħha sabiex intejbu il-soċjetajiet demokratiċi tagħna. Mela, s-sena li għaddiet jiena eh, publikajt studju għal Parlament Ewropew Potential and Challenges of E-Participation in the European Union u ħafna minn dak li senajt jinsab fil-fat fl-istudji. Eh, kienet ħagġa sabiħa wkoll li nikkollabora ma' ir-rapporter Ħarregi biex naraw x'inhu l-kunċett ta' demokrazija elettronika naro xie fissera għall-istituzzjonijiet Ewropej u għall-Ewropa. Mela, malar malar ta' il-kellima. Il-demokrazija digitali xini tirreferi għall-użu ta' informazzjoni u teknoloġiji tal-informazzjoni biex eh, jittieħdu eh, deċiżjonijiet sabiex jissaħħu l-istituzzjoni demokratiċi u proċessi demokratiċi. Eh, ħaġa sempliċi ħafna. Mela, nafu issa xini l-użu ta' teknoloġija u l-potenzjal ta' teknoloġija biex jisaxħaħ il-proċessi demokratiċi tagħna. Serraħ fuq attività online bejn żewġ atturi il-gvernijiet, ġifiri l-amministrazzjoni, eh, il-rappresentanti u l-partiti politiċi u ċittadini, u hemm tliet aspetti essenzjalment hija relazzjoni bejn il-gvern u ċ-ċittadini, L-ewwel aspett jiffoka biss fuq il-gvern u aħna normalment nsejħulu e-government, jiġifieri kif wieħed juża l-ICT, it-teknoloġija sabiex ntejbu l-amministrazzjoni pubblika u s-servizzi offruti mill-gvern. It-tieni imur minn l-gvern lejn iċ-ċittadini u eh, jirrigwarda iktar it-trasparenza elettronika kif qed tintuża il-teknoloġija sabiex il-gvernijiet jaħdmu b'mod aktar trasparenti u iċ ċittadini kun jafu aktar. It-tielet huwa l-iktar aspett li fokalt fuq u jiena hija il-parteċipazzjoni elettronika kif aħna nużaw l-informazzjoni t-teknoloġija tal-komunikazzjoni sabiex iċ-ċittadini kun jistgħu jipparteċipaw aħjar f'dawn il-proċessi Ewropej ta' teħil ta' deċiżjonijiet. Normalment aħna eh, nsibu ruħna f'mument fejn iċ-ċittadini u l-gvern jaħdmu fl-imkien, jiddeċedu fl-imkien u joħorġu b'leġislazzjoni illi kunu ħadmu fuq b'mod komuni, konġunt. ħaġa li dejjem nisħaq fuqha għajjina li ħafna drabi demokrazija diġitali infixkluha mal-kunċett ta' demokrazija diretta Din hija xi ħaġa illi flikas aħna ma naqblux magħha għaliex għalina id-demokrazija diġitali mhux supposti li tissostitwixxi forom oħra tradizzjonali tad-demokrazija imma biex tikkomplementhom, imma li tikkomplementhom billi iżidu elementi ta' oti ta' seta' li ċittadini u aktar parteċipazzjoni diretta. Dak irridu nfissru biha da parteċipazzjoni aktar diretta fil-demokrazija rappreżentattiva li diġà teżisti. Għaliex, għaliex id-demokrazija diretta eh, ma teżistix għal eh, ċerti raġunijiet. Jena ħat kost u koll li tqajt ma Nikola u ma Luisa li saħu fuq l-importanza ta' e, il fat li aħna nifmux qegħdin jaħsbu iż-żgħażagħ bħalissa. Aħna għandna proġetti dwar iż-żgħażagħ għamil ftit riċerka waħdi u ħsibt li l-istatistika kienet ċara ħafna dwar kif il-ġenerazzjoni ta' żgħażagħ tal-lum huma differenti minn dak ta' qabilhom u dana essenzjalment huwa dovut għall-evoluzzjoni tat teknoloġija. Jiena rajt illi żgħażagħ huma ċiniċi dwar Eh, il-mezzi tradizzjonali tal-politika. Forsi ma jipparteċipawx fl-elezzjonijiet imma ma jfissirx illi ma jimpurtomx mill-politika, illi ma jridux b'xi mod jinfluenzaw il-proċessi ta' taħid ta' deċiżjonijiet u llum il-ġurnata permezz ta' teknoloġija, il-potenzjal ta' teknoloġija huwa dan li ċittadini jistaw jikkomunikaw direttament ma' dawk li jieħdu d deċiżjonijiet, ħaġa li fl-modi ma kinitx possibbli sempliciment għalix dawn il-pjattaformi ma kienux jeżistu għalek in-nies setgħu jmorru jissieħbu fi trade unions, fil-partiti politiċi sabiex jippruvaw jinfluwenzaw l-affarijiet imma illum iż-żgħażagħ jagħmlu dan online. Dan ir-ritratt li għandkom qudiemkom hawnhekk huwa eh, ritratt meħut issa. Dan jirrifletti żgħażagħ tagħna x'inhuma Jamlu Illum irridu nikkomunikaw magħhom nifmuhom u nippruvaw nanticipaw x'se jkunu l-bżonnijiet taż-żgħażagħ fil-futur u kif dawn jistgħu jinfluwenzaw is-soċjetajiet demokratiċi tagħna. Mela, Bħalissa kif qed tintuża t-teknoloġija għal parteċipazzjoni fil-proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet għandi tlet eh, każijiet ħanajdilkom xinfistru bil-crowdsourcing u li participation mela fl-2011 sar esperiment fl-Izlanda propju minħabba nuqqas ta' fiduċja ta' ċittadini wara il-kriżi finanzjarja u ekonomika fil-Ewropa. U għalek il-Parlament il propona fl-Islanda. Ippropona li jirriforma il-Kostituzzjoni u dan għamluħ permezz ta' fażijiet differenti permettew li ċittadini joħor u forum nazzjonali tagħhom, u ġabru l-idejat fuq il-valuri illi rridu jaraw iċ-ċittadini f'Kostituzzjoni ġdida Iżlandiża. Kien hemm elf ċittadini li intażlu bla u dana daħlu għan forum nazjonali, bat kienem grupp iżar, 25 ċittadin, il-daw saqsewom li ma mill-valuri kella tkun inkluża fil-labbozz tal-Kostituzzjoni, użaw it-teknoloġija, soċjetà ċivili kienet attiva ħafna sabiex iħajru n-nies jidħlu fil-platform u jikkontribwixxu il-lodot online dejjem jikkomplementaw lodot aktar tradizzjonali huwa importanti li nifmuh dan għaliex iridu naħdmu bihom it-tnejn biex nilħu aktar nies. Umbagħad kien hemm 49% ta' ċittadini li ħarġu biex imorru jivvutaw fuq eh, referendum li ma kienx vinkolanti u x'ġara. Dan weħel fil-Parlament. Jiġifieri il-proċess qatt ma wasal sa tmiemu u l-Kostituzzjoni ma teżistix u qegħdin issa fl-2017. Proċess illi nbeda fl-2011 u ngħidilkom ħaġa oħra. Jiena tkellimt ma' membru parlamentari tal-Iżlanda, tal-Partit Pirata, u jinsaqsejtu għatlu għax weħleddi. U għalina le għax aħna mbagħad kellna l-elezzjonijiet, kien hemm bidla fil-Parlament u ma ma komplewx jaħdmu fuq għaddi. U jinatlu imma wara dak il-proċess kollu il-ċittadini naħseb kienu frustrati x'qalu ċittadini meta dal-proċess kollu weħel fil-parlament. U di għalt li aħna mill-partit tal-pirata ġejna eletti ħadna ftit siġijiet fil-parlament, ġifiri dan il-Pirate Party, waħda mill-problemi li huma semmew fuq l-agenda, kienet propju illi Eh, rridu jagħmlu din ir-riforma tal-Kostituzzjoni qabel l-2020. Sempliċiment dana biex nurikom x'inhu l-effett ta' dan jekk l-istennijiet ta' ċittadini ma jkunux sodisfatti. Każ ieħor fil-Finlandja dawn għandhom eh, lat tagħhom ta' ċittadini tal-inizjattiva ta' ċittadini fejn iċ-ċittadini jistgħu jipproponu għat ehm, leġislattiv permezz tal-ġbir ta' 50.000 firma u huwa essenzjali mbagħad illi il-Parlament jiddiskutihom dawn imma dan marru pass ieħor il qudiem u il-Parlament ipprova jagħmel crowdsourcing tal offro Tracking Act u ma rridu jirregolaw it-traffiku fuq it-toroq fil-proċess kien hemm erba' fażijiet l-ewwel nett talbu li t-ċettadini identifikaw il-problemi illi għandhom fil-Finlandja fil-traffiku eh, fit-toro un bat staqsewu eh, isolvu il-problemi li kienu identifikaw, bat fit tielet fazi saret evalwazzjoni u il-raba fazi set suppost li kienet il-leġislazzjoni li għatma ma wasan nemmek għal darboħra reġa weħel kollox fil-parlament. It-tielet każ inizjattiva ta' ċittadini Ewropej, mhux se noqgħod nispjegalkom għax naħseb il-kol tafu li mill-66 illi eh, ġew proposti tlieta ġabru miljun firma u eh, ebda waħda minna ma waslet għal proposta leġislattiva, ġifiri naraw il-differenza li teżisti bejn il-wedit u dak li jisir fil-fatti. Id-demokrazija elettronika ekku kol jekk inti twieqa xi ħaġa u din ma ssirx, dawn l-odot jistgħu jsiru arma kontra tagħna u l-effett miksub ikun bil-kontlarju. Intom tafu x'inhuma l lodot parteċipattivi, l-ECI, konsultazzjonijiet online mal-pubbliku fl-Unjoni Ewropea, ħafna drabi kunem ħafna esperti involuti għax il-mistoqsijiet ikunu tekniċi, il-petizzjonijiet il-Parlament Ewropew huma għodda tajba, imma dawn huma biss jirrigwardaw kwistjonijiet leġislattivi li jeżistu diġà, Batem proġetti importanti um, illi huma finanzjati mill-Kummissjoni ma dana jserraħ fuq is-sostenibilità kif tista' żomm proġett u, u, u tagħmlu sostenibbli għas snin li ġejjin għandna l-pjattaforma ta' Digi Connect Futurium Mbagħad hemm ċerti membri tal-Parlament Ewropew li huma verament motivati u jużaw il-pjattaformi ta' stess biex jikkomunikaw maċ ċittadini. Sfortunatament minn dawn ma tantx għandna wisq. Ikas ħadem ħafna sabiex nanalizzaw dawn il-każijiet ta' crowdsourcing madwar id-dinja. Provajna nanalizzaw 27 eżempji tagħhom ridna nifmu jekk il-crowdsourcing jistax ikun metodu li jintuża mill-Unjoni Ewropea sabiex iċ-ċittadini jinfluwenzaw il-proċessi ta' teħita deċiżjonijiet u dawn il-każijiet analizzanijom fid-dawl ta' ċerti għanijiet. Per eżempju, jekk isaħħax il-parteċipazzjoni ta' ċittadini fit-tfassil tal-politika, jekk kienx hemm rappreżentanza sħiħa, jekk wassalx għal proċess ta' talim, jekk eh, isaħħax il-leġittimità politika u iktar fiduċa fl-istituzzjonijiet, eccetera Ma kienx faċli illi għalina biex niksbu din l-informazzjoni, diffiċli li wieħed jiddeċiedi is bħala xi ħaġa li rnexxiet u xi ħaġa li ma rnexxietx. Eh, ma nafux għal daqsant jekk il-crowdsourcing u x-metodu illi jista jissaħħaħ id-demokrazija fil proċessa teħedġet ta' deċiżjonijiet fl-Unjoni Ewropea dana jessab eh, online. Aħna għamilna dan il-crowdsourcing il eh, bħala mod kif nistaw niġbru l-idejat ta' ċittadini li jumbat jistaw ikunu integrati fil-proċessi ta' tfassil tal-politiki l-aħħar slide u għandi ftit mistoqsijiet illi nixtieq eh, namilhom lilkom dwar jiena dak, dak li natallimt. Jekk dan il-crowdsourcing jistax iwassal għal iktar tisħiħ tal-fiduċa tal-pubbliku. Jina ngħidilkom ma nafx. Għaliex iktar ma nistudja dwar il-crowdsourcing iktar nara li hemm sfidi biex aħna nimplementaw il-democracy kif suppost. Nafu il-ċittadini jridu influenzaw iktar il-proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Imma ma nafx jekk iċ-ċittadini jipparteċipawx iktar kieku kellhom mezz kif jinfluenzaw dawn il-proċessi ta' ta' deċiżjonijiet. Jiena saqsikom hemm biżejjed odot għandha biżejjed odot l-Unjoni Ewropea biex iċ-ċittadini ikunu jistgħu jipparteċipaw iktar jew irridu noħorqu iktar odot ta' crowdsourcing. Skużani, irrid nitterrompi għax għand baqalek biss 30 sekonda dan l-aħħar slide, Sinjura President. Mela, mbagħad il-limiti ta' l-odot eh, Ewropej tal-e-participation U jiena saqsikom il-crowdsourcing jista' jkun metodu tajjeb biex nivolvu ċittadini fil-proċess Ewropew ta' teħid ta' deċiżjonijiet u mbagħad l-erf tal-massa iwassal l-idejat innovattivi imma fil-qassam tal-politika dan l-erf jista' jkun applikat Irridu noqogħdu attenti kif namlu ċertu mistoqsijiet ukoll għaliex il-crowdsourcing jista' jaħdem tajjeb fil-bidu meta tkun qed jinġabru idea ġenerali imma mbagħad fuq suġġetti speċifiċi, konsultazzjoni forsi e, ikunu affarijiet tekniċi wis għal ċittadini, rridu kun hemm bad bilanċ bejn l emozjonijiet u r-raġuni jekk inti titlob opinjoni fuq il-programm Erasmus, normalment e, e, huma l emozjonijiet li jwieġbu jekk inti mbagħad titlob opinjoni fuq il-politika dwar l-immigrazzjoni, eh, forsi hemm ħafna emozzjonijiet u sentimenti bħalissa li jistgħu joħorġu jwaslu għal idejat iktar kontroversjali. Dawn huma xuħut mill-mistoqsijiet imma naħseb il konklużjoni li wasalt għaliha jiena hija li għandna nesperimentaw ferm aktar dwar il-metodi ta' crowdsourcing u nimplementaw aktar pjattaformi u li ma nibżawx infallu għaliex rajt ħafna każijiet fejn kien hemm parteċipazzjoni baxxa ħafna, in-nies ħassew li l-idea kienet falliet, imma tara li b'kull esperiment jallimna kif l-esperiment ta' wara jista' jinħadem aħjar. U dan huwa il-futur. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa għanna biss kwarta għal dibattitu u nishtiq nkun naf jekk hawn xi kollegi tiegħi illi jixtiequ jintervjenu. Terry Cabras, grazzi ħafna u grazzi tal-li organizzajtu dan ismiħ kien verament interessanti. Intom tkellimtu dwar ħafna punti importanti. Alla volja jiena ma naqbilx għaliex jiena naħseb illi intom ma tkellim dwar l-iktar punt importanti. Per eżempju, intom għattu illi taħsbu li l-Unjoni Ewropea trid tissolvi l-problemi. L-Unjoni Ewropea ma tistax issolvi l-problemi, nistgħu indumu nippruvaw. Issa tifmu nix ħażin, jiena minniex euroċettiku xejn minn da, xejn minn da. Iżda l-Unjoni Ewropea ma teżistix. Huwa klabb ta' pajjiżi ta' stati membri. U jekk aħna ma nbidlux din ir-realtà, ma tantx nistgħu nbidlu affarijiet għaliex il-korruzzjoni semmejtu għal korruzzjoni, ovvjament hemm il-korruzzjoni hawnhekk, imma intom semmejtu wkoll bosta pajjiżi, stati membri tal-Unjoni. Eh, ma nafx kif ma semmejtu Spanja, għaliex probabbilment l-iktar pajjiż korrotti li għandna fl-Ewropa bħalissa ma somma parti dan. Umbat, sejtu kif jistaw iż-żazah jinfluenzaw? Le, mux importanti illi jiġu żazah jaħdmu hawnhekk huwa importanti illi huma jidħlu fil-politika fuq livell lokali, nazzjonali għaliex huma irridu jitalmu xi ħaġa, għalmenu hekk nittama. Umbat anki x-xogħol li jsir online. Ix-xogħol online. Ah. Iva, għanna nisa u irġiel illi għandhom id-dritt illi jitkellmu fuq kollox għax hemm il-pjattaformi online kulħadd jgħid tiegħu u mbagħad ikunu kontenti u mbagħad wara tinduna kif ikunu għalmu li l-om infusom, għax nindunaw illi ma kellom raġun. L-edukazzjoni għanda tkun edukazzjoni kritika, fejn id tip ta' edukazzjoni insibuwa fl-Unjoni, insibuha fil-trade unions, insibuha fil-partiti, ximkien di titteżisti edukazzjoni kritika li tallem il-ħsib kritiku. Naf li anke zaza, anke xuħ ma tanċu ma kritiċi, imma ħna mux fuq xuħ u l-anzjani għet nitkelmu fuq zaza hissa. Skużawni, imma irridu namlu ħafna affarijiet. L-ewel net, irridu l-ewwel niġġieldu fl-istati membri tagħna. Dan huwa l-prinċipju, l-Ewropa fuq dan hija bbażata, ma toġobniex l-idea għaliex jiena nixtieq li konna Ewropa iktar komprensiva, Ewropa iktar federali, jiena dik l-ideja tiegħi, imma ir-realtà mhux hekk, hawnhekk f'dan il-kumitat ħafna drabi tiġi l-Kummissjoni u tajdinna intom għandkom petizzjonanti li qegħdin jilmentaw. Imma dana ma mhux responsabilità tagħna. L-istati membri jħollu jorbtu hawnhekk u mbagħad jiġri xejn għalix anke l-Kommissjoni ma tajdilhom xejn lill-Istati membri li suppost iġibu rħom mot aħjar. Kelkom raġun meta għattu illi li CI Eh, kienet kisbet riżultati negattivi ħafna. Jiena ħdimt fuq dan u verament bdejt inqatta xari. Għaliex l-iktar punt importanti kien il-segwitu dak kien il-qofol ta' kollox x'jiġri meta huma il petizjonanti kunu għamlu dak ix-xogħol kollu, un mbagħad tasalaw il-petizzjoni, tiġi l-Kummissjoni u tgħidilhom iva, grazzi ħafna, u mbagħad id-dokument jisparixi f'xi kexxun. Għalhekk aħna rridu niġġieldu biex imbidlu l-istruttura ċerti affarijiet li għattu iva naqbel ma'kom huma importanti ma l-istruttura tal-Unjoni Ewropea m'għandix tkun struttura ta' klab ta' pajjiżi imma ta' pajjiżi illi iċedu ċertu setat u jatuhom l-Unjoni. L-Unjoni tirċievi dawn is-setat għaliex kieku irċevejna ftit immigranti u ftit refugġati. imma intom tajdu lil pajjiżi għandkom tagħmlu hekk, għandkom tieħdu elfejn refuġat, għandkom tagħmlu iva, iva, iva, informazzjoni rilevanti tajba, imma grazzi ħafna jien mhux hekk nagħmel. Imma le, dik mhix l-Ewropa illi jiena irrit u dana ma jista' jinbidel qatt jekk l-istruttura ma timbidelx. Fuq dan, kontra dan irridu niġġieldu għajva li dem xaġa sabiħa, illi tara zazah jitqabdu għal affarijiet konkreti uħorġu fit-toro, ecc. Umbat ħagħuħra, umbat nala. F'dak illi intom għattu fl-interventi ta'kom, rajt ħaġa verament stramba, ħanajdilkom xini. L-organizzazzjonijiet, organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili huma importanti u huma iridu qablu ruħom mal-gvernijiet. Palli kiku il-gvernijiet mhux il-vot tal-poplu eh, joħloqhom. Aħna eh, eh, leġġejna tellajna rappreżentanti tana unbat immedjatament norganizzaw ruħna b'tali mod sabiex niġġieldu kontra il-gvern li kunu tellajna. Problema kbira din kif irridu norganizzaw id-demokrazija tagħna. Id-demokrazija rappreżentattiva għada importanti iva jew le u jekk iva kif. Din hija kwistjoni verament importanti għaliex dawk iż-żaża huma wkoll irrappreżentati minn dawn in-nies illi eh, jiġu eletti. Eh, jekk huma ma jivvotawx imbagħad imorru jorganizzaw strutturi u joħolqu strutturi paralleli, mela eh, hemm xi ħaġa ħażina. Mela żewġ punti kif se norganizzaw id-demokrazija u kif se nbidlu l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri. Skużawni, grazzi. Thank you very much, colleague Terry Cabras. Grazie ħafna il-kollega Terry Cabras. Iva, inti ħadd kważi il-ħin kollu li kellna disponibbli għad-debattitu, imma aħna nafu il huwa importanti illi nispjegaw l-affarijiet. Signora Evi, tixtieq forsi dat kemm tejnent? Iva, nishtiq nirringrazzjak, President, jina nirringrazzjak u kol tal-kontribuzzjoniet ta'kom lil dan id-dibattitu. Jina naqbel, naqbel illi il-situazzjoni li għanna illum ma nistawx insolvuha minn min ħalaq din il-marda ġifir il-kura ma nistawx namlu aħna ġifir jekk tfittxu il-kura għal din il-marda fl-Unjoni Ewropea minn min qed imexxi l-Unjoni Ewropea issa biex insolvu problemi l proċess huwa diffiċli ħafna u komplikat għall-aħħar. Imma naqbel ħafna ma dak li għandna bżonn nagħmlu dak illi eh, dak illi tassow l-organizzazzjoni tal-NGOs per eżempju qegħdin jipprovaw dejjem monitoraw l-Unjoni Ewropea tajjeb li nkunu dejjem hemm niċċekkjaw nikkontrollaw l-Unjoni Ewropea, nikkontrollaw l-istituzzjonijiet Ewropej mill-qrib ħafna. Għax eh, l-istruttura interna ma tistax tagħmel din u ma nistawx hekk ikonna l-fiduċa lura tal-ċittadini. Jiena nixtieq nagħmel hekk għax hemm bżonn illi insaħħu din l-idea illi llum ma nistawx naħsbu illi min ħalaq il-problema se jsolvija. U eh, fil-plenarja, xentament rajna, per esempio li nistaw nirdoppjaw il-finanzjament, eh, għax nitkellmu ħafna fuq il-flus, ovvjament, biex ikun hemm irdoppjar tal-fondi disponibbli għal proġetti li huma dejjem u dejjem immirati lejn l-infrastrutturi illi il-territorju e, e, tagħna ma jridhomx, iċ-ċittadin tagħna ma jridhomx ma jiġu imposti xorta waħda anki jekk mhumiex sostenibbli. Anki b'dan il-mod ukoll qatt ma nistgħu e, noħolqu dak l-ispirtu ta' fiduċa imma anki l-qorti tal-awdituri dan għalitu f'każijiet preċedenti jiġifieri hemm ħafna żoni li huma mċajprin fl-Unjoni Ewropea illi ma jwaslux għal din il-fiduċa. Nixtieq nagħlaq billi ngħid illi jiena konvinta illi il demokrazija u l-futur tal-Ewropa e, tkun tista' ukoll għaliex le tuża il-mezzi ta' teknoloġija tal-internet u jiena nagħmel parti mill movement illi beda bil-internet u anki il-lum jipermetti li l-ċittadini kollha jivvotaw jgħidu kif jaħsbuha jipproponu eh, proposti għall-bozzi ta' liġi għek, aħna l-iktar li nippromuovu din il-parteċipazzjoni anki online u għalhekk huma ċittadini li għandhom bżonn jiddeċidu kif jużaw il frejjes tagħhom għal dawk il-proġetti li tassow iġibu valur miżjud għal żoni tagħhom u għalhekk dan ma jistax ħlif jiġi akkompanjat minn rivoluzzjoni kulturali. Din dan huwa terminu illi illum forsi irid ikun slogan tagħna għax jekk ma naħmux lejn rivoluzzjoni kulturali mpoġġu fil-qalba tal-operat tagħna l-interessi ta' ċittadini ta u nħallu barra i pressjoniet li jiġu mill-setat ekonomiċi, mill-lobbies u ma dawk illi influenzaw deċiżjonijiet politiċi għax hekk nagħmlu hekk nkunu l-bot ħafna biex insibu soluzzjoni għal futur tal-Unjoni Ewropea u biex ċittadini jeġgħu ikollhom dik il-fiduċja li telfu. Grazzi ħafna, grazzi ħafna Leonora, is-Sinjura eh, Katrin Darling Iva Kienu interventi kollha interessanti ħafna jien għandi xi ftit punti għalikom. Is-sur Teleo l-ewwel qabel kollox. Jiena fir-reġjun tiegħi nara illi għandna eh, programmi ta' twinning li huma attivi ħafna. għanna ħafna entuzjazmu, ħafna rabtiet mal-bliet illi huma assoċjati magħna fl-Unjoni Ewropea imma dan ma rajniex ir-riżultat ta' da kollu eh, fir-referendum 60% eh, votaw biex ħallu l-Unrepe anki jekk hemm ħafna attivitajiet f'kurra ħallu bel tar-raġun tiegħi. Imma dawn l-attivitajiet huma ċelebrazzjoni kontinwa. Imma ma jidhirx il dan l-entużjażmu qed jiġi użat b'mod effettiv għax għandna ambasċaturi f'kull raħal u belt li huma entużjasti f'dan il-proġett Ewropew fil-kuntatt ma' pajjiżi oħra tal-Ewropea ma jekk issaqsihom fuq l-Unjoni Ewropea mhumiex informati. Tajjeb u għal daqstant forsi nsaqsi jekk hemmx lok u għandu bżon nkunu kawti ħafna x'ma nistawx nużawha bħala reklamar jew Eh, propaganda, imma hemm nies li huma attivi ħafna fil-komunitajiet tagħhom għandhom ħafna networks lokali u huma jistgħu joħolqu eh, dan l-arfin fuq livelli differenti, forsi dawn ir-risorsi maħniex qed nużawhom kif suppost illum. L-sur issa Alvarado naqbel mal-ewwel kumment tiegħek fuq it-tama u jekk in-nies għandhomx tama u li aħna nabżan naħdmu għall-interessi ta' dawn in-nies. U l-elezzjoni maċla fl-Unjoni Ewropea suppost kienet li nagħtu l teresa May mandat ma' mandat kbir ħafna għal ħad Brexit. Imma saret elezzjoni fuq il-perċezzjonijiet tan-nies għal dik li għattama tagħhom fil-futur u it żgħażagħ li votaw fl-elezzjoni illi ovvjament issa l partiċipazzjoni tagħhom qed tiġi analizzata kienet impressjonanti għax iż-żgħażagħ ħassew illi setgħu jivvotaw għal xi ħaġa pożittiva għad tama fil-futur stess tagħhom. U għalhekk issa meta niżviluppaw din in-narrattiva fid-daw tal-futur tal-Unjoni Ewropea għandna bżonn nimpoġġuha fil-qalba tal-operat tagħna għax sissa kellna biss ehm, sforzi frammentati għax xogħol pereżempju fost iż-żgħażagħ fl-Ewropa. U għalhekk għandna bżonn regoli fuq l-isfattament taż-żgħażagħ fuq il-postijiet tax xogħol u dawn l-affajt għanna bżon nittrattawhom b'mod basiku ħafna jekk nixtiequ niżguraw li jkollna demokrazija li dejjem tiżviluppa ruħha fil-futur għax jekk ikun hemm nuqqas ta' sigurtà fost il-poplu ikun hemm nuqqas ukoll nuqqas ta' jekk ikun hemm nuqqas ta' postijiet ta' xogħol ikun hemm nuqqas ta' sigurtà wkoll kif in-nies iħossuhom fis-soċjetà kif jistgħu eh, n-nies jaħsbu li jkunu involuti jekk laqas biss għandhom xogħol u l-interessi tagħhom ġew injorati. Imma l-elezzjoni fil-Renju Unitu li ukoll li żgħażagħ ma jridux jistennew l-istedina u għalhekk eh, inti tajtiva iva tajjeb li eh, tkun mistieden, imma ma tridx tistenna li tkun mistieden. Meta jorganizzaw ruhom iż-żgħażagħ huma effettivi u l-politiċi mbagħad jibdew jisimgħuhom. U għalhekk il-punt li għamel il-kollega tiegħi b'ħafna passjoni hawnhekk illi dawk illi n-nis fil-Renju Unit realizzaw issa li tajjeb li wieħed jitkellem u jikteb fuq Facebook fuq l-affarijiet li huma l-qalbu u jiklikja like imma miex l-istess ħaġa bħal vot, vot f'elezzjoni, mhux l-istess effett, u għalhekk jekk inwasslu dan il-messaġġ ikun importanti ħafna. Affarijiet jistgħu jakkompanjaw ruhom iva, imma il-vot biss huwa fejn iż-żgħażagħ jistgħu jtejbu l-futur tagħhom. L-aħħar punt minn naħa tiegħi, forsi fid-dal ta' frustrazzjoni tiegħi, kull darba nivotaw fuq il-budget ikun hemm emendi illi jitolbu għal iktar trasparenza fuq in-nefqa pubblika anki għal iktar trasparenza fuq l-lokazzjonijiet tal-MEPs u jina insib illi għaru kaza illi nitkellmu ħafna fuq il-kontra korruzzjoni fuq trasparenza imma meta naraw min qed jivvota u kif ma nitkellmu biss azzjonijiet xejn u għalhekk forsi n-nies għalhekk ma tantx għandhom fiduċja fl-MEPs jew fl-istituzzjonijiet u sakemm ma nbidlux din dawn l-affarijiet se konna problema għax l-ewwel għandna bżonn ikon ordni fid-dar tagħna stess. Bżonn inkunu trasparenti anki il-partit tiegħi, il-Partit Laburista, għal deċenni sħaf fir-Renju Unit għandu verifiki awditjar indipendenti fuq l-allokazzjoni ta' bażi volontarja imma ma nagħmlu hekk għax nasbu li hemm bżonn iktar responsa u iktar eh, trasparenza għax dawn ma flejes tal-poplu tal-pubbliku u ovvjament dan huwa punt importanti, dan huwa messaġġ importanti li nibgħatu ukoll lill kollegi dan il-Parlament li aħna ipokriti meta nitkellmu fuq it-trasparenza u biex ntejbu trasparenza jekk aħna stess mbagħad maħniex trasparenti u lek jekk ġobkom komplu iġildu għal din it-trasparenza u aħna se nakkompanjawkom f'din il-ġlieda. Grazzi. Thank you. Jud. Uh, Grazzi ħafna, Jud. Id-dispeċini il-għanna bis ħames minuti għax għanna bżon nikonsidraw u koll zmin allokata l-interpreti u nishtiq intikom l-opportunità li għalmenu jkolkom minuta jekk għandkom xi kumment fuq l-interventi mill-kollegi tiegħi għax nishtiq u koll nadi il-kelma lill-President biex jala u s-sessjoni. U jina u koll se jkollu konklużjoniet u li tiegħi u għalek minuta jekk joġbok is-sur Pelajo. Iva, grazzi ħafna, malajr malajr. Aħna għanna xi tip ta' firewall volontarju ħanajdu hekk, għaxna ma nixtiequx inkunu eh, magna partiġana jew waħda polemika ma rridux illi nbidlu f'komunikat uffiċjali ma veru illi għandna bżonn niprovdu ukoll informazzjoni xirqa l-persuni adattati, immirati, Komissjoni qed rivedi il-contact points taħħa ta' network ta' nis li għandha kuntatt eh, magħhom fuq il-kontinent biex eh, tinforma l ċittadini u daw kollha interessati fl-Unjoni Ewropea. U dan għandu bżonn ikun proċess fuq żewġ binarji u jina naqbel illi l-informazzjoni l-format Eh, l-adattata mżon ikunu it-tnejn disponibli. Iva, malaj malaj, Iva, naqblu f'ħafna affarijiet tħobdi din l-enerġija ma' mitrattat ta' Maastricht għandkom eh, għandkom il-responsabilità li timpenjaw ruħ għad ċittadini ġifiri intkom l-Unjoni Ewropea għandkom dan il-dmira u għalek eh, naqblu f'ħafna affarijiet u fuq il-programm ta' ċittadini meta nqablu l-Rasmus Plus ma' l-Europa ċittadini, Rasmus Plus ta' so jizviluppa l-identità taż-żgħażagħ Ewropea għandna bżonn nitalmu mix-xogħol sibil qegħdin tagħmlu fl-aħħar mill-aħħar dawk illi parteċipaw jew ftit illi parteċipaw fl-Erasmus Plus ikun eh, vota għall-Unjoni Ewropea huwa tant minn informazzjoni ovvjament isiru jħobbu l-Unjoni Ewropea minn parteċipa fl-Erasmus Plus Iva, għadik li għar parteċipazzjoni tas soċjetà memx daqshekk rappreżentanza, pereżempju matul il konsil tal per eżempju, il konsil tal europa għamelek nistgħu nitalmu mill konsil tal europa l-apparat tiegħu l-programmi tiegħu naqblu iva żgħażagħ għandha bżonn inkomplu organizzaw ruħhom u hekk se jagħmlu. Imma intkom bħala parlament għandkom responsabilità li tiftu l-ispazji għal żgħażagħ għas iż-żgħażagħ jorganizzaw ruħhom meta mittama, meta jaħsbu li għandhom is-setta, imma legalment intkom għandkom responsabilità skont it-trattat importanti biex tiftħu dawn l-ispazji għazaza biex tistinu mux li biss, imma biex ikunem iktar rappresentanza għax eh, l-uniku grupp li jista isalva dan il-proġett. Iva dispeċini ħinet jafas għanna petizzjoni oħra, jekk joġbok il-minuta tija issa eh, sur Freund. Iva għanna sen komplu, nimbuttaw, anki jekk hija ta' frustrazzjoni għalina li naraw mhux biss kien hemm il-kwittanza imma wkoll voti oħra fuq in-nefqiet u fl-aħħar mill-aħħar kollox mbagħad jisparixxi. Issa, kumment tiegħek meta għati li la darba jkun hemm vot, mbagħad wara ikonna soċjetà ċivili li titkellem fuq ċerti kwistjonijiet naħseb id-demokrazija ma taħdimx biss Anki l-demokrazija rappresentativa mhux li wieħed ivvota kull erba' ħames snin. Hemm ħafna xogħol x'namlu fis-soċjetà tagħna. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Lironi malar malar jiena federalista Ewropea wkoll jekk sintni sentejn ilu qed naħdem għalihom u kontat xi ħaġa differenti forsi millum imma naħseb il-demokrazija rappreżentattiva mżon intejbuha u insaħħuwa u jkun hemm iktar partecipazzjoni diretta minn naħa taċ-ċittadini u dak li għad fil prezentazzjoni hija teknoloġija trendi dawn il-possibilitajiet iktar fattibli. U naħseb ukoll li nistgħu nisfruttaw it-teknoloġija mhux biss għall parteċipazzjoni attiva imma wkoll biex nifmu eżatt il-persuni xedin jajdu online forsi ma jipparteċipawx mod effettiv fuq it-tejta deċiżjoni maħna għanna proġett bejn monitoraw dak li qed jgħidu zazah mingħajr il-parteċipazzjoni attiva, ġifieri hemm tant possibilitajt li toffrina il teknoloġija illi jistaw itejbu il-parteċipazzjoni u kif nistaw nisimaw iċ-ċittadini. Meta niġu għal-proċess ta' ħita deċiżjoni, grazzi ħafna lil kulħadd minna ħati għaj nixtieq biex nirrifletti ma'kom u ngħid għandna bżonn inkunu ċari ħafna meta nitkellmu fuq it-trasparenza, meta nitkellmu fuq il-lobbyists, fuq kull tip ta' grupp ta' interessi jekku leġittimu, ħaġa leġittima li wieħed ikun rappreżentant li jkun lobbyist u nabel u kull assoċjazzjoni pereżempju fuq l-imbejjed f'Spanja wkoll hija eh, lobby imma iva jistgħu jkunu partit interessati u aħna għandna bżonn informazzjoni minn kulħadd nipen kollha. Għandna bżonn ikunu trasparenti iva u hemm bżonn ikun il-mod kif nistgħu nagħtu segwitu għall-azzjoni. Issa fuq iż-żgħażagħ l-idea ta' zaza issa imbidlet radikalment għadin nitkelmu fuq il-mexxejja zazax tal-Ewropa Macron, per eżempju, kważi 40 sena, umma u zazuħ ġifiri l-idea ta' sasa issa nbidlet radikalment. Għedin nitkelmu fuq dawk il-nis kollha li qegħdin jorbu l-40 sena u għal daqstant din għal verità hemm bżonn nirreflettu għax minn banda waħda qegħdin nitkelmu fuq illi l-età tal-vot kun ta' 16 sena, meta aħna laqqas biss provajna nimpenjaw ruħna ma' dawk li għandhom 18-20 sena, għanna bżonn nirriflettu sew. L-aħħar komment, m'hemmx iktar partecipazzjoni demokratika diretta fil-ħajja demokratika illi jivvotaw elettronikament u għalhekk naħseb illi waħda mill-isfidi l-iktar kbar biex nżidu mal-parteċipazzjoni li jkun hemm votazzjoni elettronika f'kull tip ta' elezzjoni demokratika mhux biss eh, referenda jew eh, dawk li mhumiex vinkolanti. Mela grazzi ħafna, issa ngħaddi l-kelma lill President għal kummenti ta' eluq tiegħu għal minuta komplient President. Grazzi ħafna. Mela, ma tantx fadalli x'namel ħlief nirgazzakom il-koll, il-membri tal-panels, tal-perspettivi tagħhom, tal-ħsibijiet la' qasmu magħna, anki għal ħabib tiegħi hawnhekk b'sentenza li jiena magħkom id-demokrazija hija ferm iktar mill-għażla ta' elit politika mingħajr soċjetà ċivili b'saħħitha m'għandniex opportunità li nimxu qoddim. Nixtieq nirringrazzja wkoll lil żewġ presidenti tal-panels issa sinjuri għandna 10 minuti biex nikonkludu l-aġenda tal-lum. Petnast, vita Għanna petizzjoni. Inni Elenu nidu. Mela għanna din il-petizzjoni qoddimna nisnatjom seba' minuti biex jippreżentaw il-petizzjoni tagħna tagħhom għandkom il-kelma. L-odwa tajba l-kulħadd, grazzi għal darbuħra tal-li ħat Zgur ikun diffiċli li fi minuti nirrakkontakom x'ġara minn meta rajnikom f'Settembru tal-2015. Aħna per eżempju rajna il-tweġiba tal-Ministru ta' Saħħa fl-Italja Beatrice Lorenzin u ħanibdew b'din. Il-tweġiba tagħha waslet wara sena u nofs, sena u nofs mit-talba tagħkom. U diġà hija twila wisq diġà mill-nata l-gvern taljan. Imma mhux biss din, mhux biss l-iktar ħaġa serja, imma l-Ministru Lorenzin referiet għal eh, Ministeru Uriet illi ma femmet ċej jew ma trix tifhem illi tal impedizjoni tagħna fuq jitmur favur id-drittijiet tal-bniedem fosthom is-saħħa li għan kompetenza soluta tagħha mhux biżejt fil-fatt li wieħed jiggarantixxi lil wieħed u lil kulħadd. Għax għall-assistenti familjari hemm bżonn ikun hemm aċċess għall kura tas-saħħa li bħalissa mhix possibbli. Il-Ministru Lorenzin fil-fatt ser qalet illi l-Italja huma disponibbli għal kulħadd, ma mhux veru jekk ma nistgħux nafdaw l-oħrajn fuq l-assistenti familjari allura is-saħħa tas-saħħa tagħna hija eskluża. Eh, L-unika alternativa hija l-affidament tal-familjari tal tagħna illi ma jkunx jistgħu jidħlu fl-istituti. L-istamp li qegħdin taraw hawnhekk bħalissa għad huma meħudin mill-aħbarijiet ta' kuljum fl-Italja huma sottomessi għal abbużi, violenza, speċjalment dawk li huma ibatu minn disabilità mentali, mentali u dawk li ibatu e, ibatu minn dawn l-istituzzjonijiet li huma l-alternattiva għall-assistenza familjari li aħna nistgħu nagħtu. Allura nsaqsu jekk intom tibatux xi ħadd mill-familja tagħhom f'dawn il-postijiet li huma orrendi. Em, issa em, hemm movimenti għaddejjin biex biex nippruvaw intejbu l-situazzjoni u dil-Ministru tas-Saħħa fl-Italja aħna Ah, irrid ikun ċari li aħna ma tlabna l-ebda forma ta' retribuzzjoni ta' ħlas lura, imma dan mid-dira mid i ma fehmet ċej minn dak li tlabna. Mhux hekk biss, imma anke l-Fond Nazzjonali għal min mhuwiex eh, fil-livell ta' autosuffiċjenza sorsi għal daw, rizorsi għal daw il-persuni b'dizabilita Eh, b'dawn l-assistenti eh, familjari mhumiex ġust tal dak li aħna rridu. Aħna maħniex persuni b'diżabilità, aħna figuri oħra u mhux aċċettaw qatt illi l-eżiż tagħna inċeduhom mir-responsabilità tagħna u mix-xogħol tagħna u mill-attenzjoni tagħna. Hemm bżonn jkun hemm ir-risorsi biex Eh, biex eh, aħna nżomu għammana f'sadattant wara l-interess ta' il dan il-komitat f'Novembru tal-2015 ġi prezentata bosta liġi għal fuq ir-responsabiltajiet tagħna imma eh, kien biss fjannar ta' tis-sena li fis-senat bdiet id-diskussjoni f'distanza ta' ġunju ta' siċċur għadna ma sibniex ftehim laqqas fuq id-definizzjoni ta' xinu assistent familjari. Kif probabilment tafu bil- għal-kontrarju, l-Italja ħat vota fil-bidu tas sena 2018 mhux qabel meta wieħed ikkonsidra l-klima politiku italjan. Taljana, ġifiri wara il ta' tas-sajf ħat l-kampanja elettorali u allura l-attenzjoni se tkun mill-ġdid impoġġija fuq postijiet oħra u mhux f'din dan is-suġġett tagħna ta' assistenza familjari u di twassal situazzjoni drammatika huma 20 sena li ilna nissieltu leġislatura wara l-oħra. Minħabba da kollu l-Parlament Taljan probabilment ħaj jispiċċa għal din il-leġislatura mingħajr madrittijiet tal-bniedem ħajġu rispettati eżempju zaħir biss wieħed taċ qed jiġri l-Italja bil-riforma bil tal-2011 it-Taljani saru ħaddiema l-iktar ħaddim Ewropej li jirċivu l-pensjoni tard. U Elizabeth Black uriet bl-istudji tagħha illi anka jaddu ikunem 17 sena inqas ta' ħajja minn ħaddieħor minħabba x-xogħol jibes li jaddu minnu. U ma jem nebda eċċezzjoni għal din. Veru taħsbu li huwa possibbli persuna li taħdem 24 sija kuljum jum bħal dawn l-assistenti familjari jaħdmu 20 sija kuljum jistaw jiexu sa 70 sena biex jodu l-pensjoni ma sadattant il-Parlament Taljana accetta illi il-pensjoni għal-nisa ta' membri parlamentari li huma l-iktar imħalsin fid-dinja u l-pensjonament ta' ġurnalist li aħna nemnu li ma jagħmlux xogħol eżawrenti daqskemm jagħmlu l-assistenti familjari imma hemm ukoll l-antiċipu eh, ta' pensjoni hemm huwa ridikolu. Qed nitkellmu fuq eh, eh, esperimentazzjoni spiċċa fit tmim sena d-dieħla jew sakemm jispiċċaw riżorsi u jispiċċa meta jispiċċaw ir rizorsi u riservat għal dawk li l-ewwel ħaġa għandhom diġà 63 sena imma wkoll għal dawk li l-om jagħmluha ta' assistenti familjari għal ta' tliet xhur. Din hija lotterija bix-xorti ta' nies li ma jistgħux fis-sitwazzjoni li ninsabu aħna fl-aħħar U nanala meta aħna konna u nef settembru tal-2015, ħafna minnkom talbuna kemm kem huma l-caregivers li mhumiex eh, autosuffiċjenti fl-Italja. F'sena nofs ma nnexxilniex ikolna daw in-numri dil-figura għax ma jeżistux u ħadd fl-Italja ma jafhom. Il-caregivers familjari jiexu eh, eh, f'nuqqas f'nuqqas li huma ħadd ma jaf bihom. Għajt nassumi li jem ma 3 miljon caregiver fl-Italja biss. Ma nasib li jem għalfej, ma nasib li jem iżjed nżidu, jekk joġobkom tinsewniex, tabbandonawnix l-Italja minna l-almu kollu għax anka l-caregiver biex anka l-caregiver familjari kunu jistaw jgawdu mid-drittijiet fundamentali tagħhom għal-ħajja soċjali, għas-saħħa tagħhom, għal-mistrieħ li bħalissa xejmu qed jingħata lilhom minn da kollu għal persuni iktar fraġil vulnerabli l-Italja saret pajis ta' tielet dinja, grazzi. Grazzi ħafna fissemmi. issanna fisem il-Kummissjoni Ewropea għal erba' minuti Kjoċbork. Il-Kummissjoni Ewropea tifhem id-diffikultajiet u l-isfidi tal-nies li jieħdu ħsieb il-morda fl-Italja imma talba tal-informazzjoni ntbatet mill-Ministeru tas-Saħħa lill ministeru tal-Xogħol u ma rċevejniex informazzjoni ġdida. L-Kommissjoni tenni l-pożizzjoni tagħha li ma tistax tieħu azzjoni fil-każ attwali huwa fil-kompetenza tal-Istat membru li joħroġ bil-regoli dettaljati ta' sistemi ta' sigurtà soċjali għal dawn in-nies li ħsieb ħsieb il-morda fil-familja. Aħna għadna kif eh, nidejna il-Pilastru Ewropew għad-drittijiet soċjali eh, u il-kura tal-persuni b'diżabilità hija fost eh, l-iktar importanti Il-lan huwa li nindirizzaw l-ostakoli għal parteċipazzjoni fis-suq tax-xogħol mhux biss tal-ġenituri ma kien nies oħrajn illi għandhom dawn ir-responsabbiltajiet id-direttiva trid tiddaħħal carers leave u ddaħħal l-użu ta' arranġamenti ta' xogħol flessibbli hemm ukoll ambizzjoni illi tinġabar aħjar id-data fuq livell tal-Unjoni Ewropea dwar dawn is-servizzi ta' kura ta' persuni b'diżabilità skont l-informazzjoni disponibbli li għandha l-Kummissjoni għaddej xogħol fil-Parlament Taljan sabiex ikun hemm rikonoxximent u appoġġ għal eh, dawn in-nies li jieħdu ħsieb il mortal carers u eh, dana qed sir f'ċertu reġuni tal-Italja u għem moħrajn li esprimew l-interess tagħhom illi eh, isegwuha. Grazzi. Dziękuję pięknie. Ja asi kolleginie taljanske chcą sakwiadli. Issa għet eh, nara illi l-kollegi tagħna Taljani jridu jitkellmu għandkom 3 minuti l-wieħed ta' kull waħda tajjeb. Iva, grazzi, jena rrit bis nżit kelmtejn għalix Naħseb illi il-diskors illi għamlet il-petizzjonanta eh, kien ċar ħafna fl-Italja hemm nuqqas kbir għandna sistema tal-kura tas-saħħa effiċenti ħafna u tajba ħafna imma mux se, se, jisolvi l-problemi ta, ta' li għandhom bżon daw in-nies għaliex hekk persuna b'diżabilità għandha bżonn li kollha operazzjoni, kollha polmonite, eċetera, jispiċċa l-sptar, imma mbagħad meta jgħaddilu imorru e, e, jerġa' jmur id-dar. Dawn iridu jkunu jirċivu l-kura fid-dar tagħhom għaliex huma persuni li għandhom problemi ta' saħħa kbar imma li m'għandhomx bżonn ta' Eh, li jiddaħnu l-isptar peress li persuna tal-familja illi toqot eh, maħħom dawn il-nies b'disabilità jistaw ikollhom ħajja ħjar. Aħna nemnu illi eh, dak li qed nagħmlu fl-Italja jagħti biss soluzzjonijiet teoretiċi għaliex anke biex il nis disabilita serja jidħlu fl-iskola iva hemm l-inseriment skolastiku fl-iskola normali sakemm hemm l-obbligu tal-frekwenza tal-iskola mbagħad wara xejn. Allura mbagħad araw eh, x'jiġri dawn il-ġenituri jew dawn il-keres illi la darba il-tfal jgħalqu 16 sena ma jibqgħux imorru l-iskola u daw laqqas dak l-erba' sigħat kuljum biex jieħdu nifs ma jibqalhom. Għalhekk għalhekk fil-dawl tal-pilastru soċjali Ewropew u xoll li qegħdin nagħmlu fuq il-caregivers għandna nżommu din il-petizzjoni miftuħa propju sabiex impoġġu pressjoni fuq l-istituzzjonijiet Taljani sabiex fl-aħħar jagħtu tweġibiet konkreti u jibdew jiffaċċaw din il-problema li hija Iva, zaħira jekk wieħed iħares lejn il-budget tal-pajjiż tal imma fil-ħajja ta' dawn in-nies tagħmel differenza enormi imma bil blajnuna u bil-rikonoxximent ġust u anki l-appoċ għaliex huwa dan wara kollox li tal importanti l-appoċ ta' minn strumenti konkreti illi eh, irridu eh, irritinata lil dawn il-caregivers fl-Italja huwa nieqes għalissa għaliex eh, ir-retorika ideoloġika teżisti ngħidu iva dan nies imdaħluhom fl-iskejjel normali, fl-istituzzjonijiet normali fejn imorru l-oħrajn imorru kulħadd. Imma fl-aħħar mill-aħħar ma kienx hemm nies imħarġin kif suppost dawn in-nies għandhom id-dritt għal tnax il-sija ta' appoġġ anke fl-iskola eh, obbligatorja għandhom persuna illi suppost issegwihom 12 il sija fil- fil-ġimma. Għajdu li dan jgħamilx sens għalek jek joġobkom zomma miftuħa din il-petizzjoni. Grazie. Iva, President, jina u kol nishtiq insaqsi illi tibqa miftuħa din il-petizzjoni għax dawn il-pezzonanti u l-familji li jiexu fl-Italja ilhom jistennew 20 sena kif uh, fakritna il-petizzjonanta jiġifieri 20 sena biex jistennew ir-rikonoxximent uh, tal- eh, tal-caregiver, tal-għamla, ġifiri tal-caregiver tal-definizjoni biex ikun jistaw għawdu mill-drittijiet basiċi tal-saxħa, Eh, tal-fat li kollom dritt tal-ħajja soċjali jiena mħasba ħafna inkwetata ħafna u jiddispjaċina ħafna rabjata kważi mit-tweġiba illi kenna mill-Ministru tas-Saħħa tal-Italja illi mhux biss rispondiet imma bdow minn kbir għall ittra tal-petizzjonanta kważi sentejn ilu imma tweġiba li ma nistgħux naċċettawha u kważi għalet eh, illi il-Ministru tal-Politika Soċjali tal-Xogħol suppost u jieħu responsabilta mhux i. Le, aħna qegħdin nitkellmu fuq is-saħħa, fuq id-drittijiet ta' dawn il-persuni u għalhekk jiena nittama' u illi din eh, dan il-Komitat ta' Petizzjonijiet ikompli bil-ħidma tiegħu biex eżerċita pressjoni politika nużaw l-istrumenti li għandna dispożizzjoni ta' biex nagħmlu pressjoni fuq il-Gvern Taljan biex dawn l-abbozzi ta' liġijiet li huma preżenti jkunu jistgħu javvanzaw iġu diskussi, e forsi niproponu oħrajn biex nagħtu tweġiba kemm jista' jkun malaj li talbiet ta' dawn il-petizzjonanti u nipprovaw forsi nistgħu nibatu ittra oħra lill ministri Ministru tas-Saħħa, tax-Xogħol u tal-Politika Soċjali tal-Italja biex eh, jiffokaw iktar l-attenzjoni tagħhom fuq it-talbiet tal-petizzjonanti għax sissa dawn ma semawhomx. U naħseb naqblu il-koll nistgħu nagħmlu hekk. Grazzi. Grazzi ħafna. Jekk tippermettuli, niproponi dal-ġej mela. Sinjura, aħna nixtiequ ngħidulek illi Parlament Ewropew jappoġġak, nappoġġaw l-inizjattiva tiegħek u għalhekk l-ewwel net nistgħu eh, se nħallu din il-petizzjoni miftuħa tieni net. Se nikbu ittra lill awtoritajiet Taljani lill gvern Taljan u f'din l-ittra se ngħidu illi maħniex sodisfatti bit-tweġiba li provdu. Illi ma nix sodisfatti bl-approċċ tagħhom sissa speċjalment il-ħeffa jew il-nuqas ta' ħeffa ta' dan il-proċess. U għalhekk se l lill-awtoritaljani illi ħaffu l-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni li tista' tamer tajb it-taffi xi ftit mill-problemi tagħkom dan nistgħu nagħmlu għalissa, nixtieq insaqsi l kollegi Taljani jekk jaċċettawx dan l-approċċ. Iva jidher? U għalhekk nista' intik minuta, Sinjora Bellini, biex tikkonkludi. Mikrofonu jekk joġbok. Mikrofonu. Iva, malajr malajr mela. Nixtieq ngħid biss u ma marċin kun polemika illi meta darboħra nintaqaw u nittamaw li nerġaw nintaqaw inkunu nistaw u kol nadu li ħsibna soluzzjoni għal problema imma jkun hemm tweġiba għal affarijiet li din insaqsu. Nenfasizzaw, ninsistu illi ħadd mhu qed saqsi pressjoni fuq il-Parlament eh, Taljan biex jgħaddi leġislazzjoni ta' xi ħaġa li mhix ta' kompetenza tal-Parlament Ewropew nek li nitkellmu fuq drittijiet tal-bniedem u naħseb li hija l-kompetenza Eh, iktar waħda mill-kompetenzi l-iktar importanti Umbat najdu għax dinja ħaġa importanti ħafna xamenna referenza, il-rappresentant tal-Komissjoni għamet referenza għal xi leġijiet reġjonali illi ġew maħruġin fl-Italja illi jiġu kopjati minn postijiet oħra illi mumiex adattati għax ma jatux eh, tweġiba lil eh, nista membri tal-familja u ma biss formali jistabilixu biss per esempio ġurnata ta' ċelebrazzjoni ta' caregiver tal-familja imma memx risorsi finanzjarji u lanqas biss hemm tip ta' appoġġ jew ħarsien. Tajjeb illi dan ta' fuq u derboħra jekk joġobkom namlu mezz illi it-tweġibiet ikummi marbutin ma' talbiet tagħna jekk taqraw il-petizzjoni tkunu tafu xedin insaqsu, xedin qed insaqsu. Grazzi ħafna l-attenzjoni u ta' dak li se tagħmlu għax għalina huwa importanti ħafna illi man man ehm, ma nalqux din il-petizzjoni u l-Parlament Ewropew tassew jaħdem fuq din il-kwistjoni li għandhom xaqsmu ma' każijiet li ma tassew drammatiċi. Grazzi ħafna. Iva, grazzi lil kulħadd u għalek il-petizzjoni tibqa' miftuħa u se nagħmlu dak li għadna. Grazzi ħafna tal-li ġejtu hawnhekk. Grazzi lil daw kollha preżenti tal-kooperazzjoni tagħhom u l-President Ġentilmenti ringrazza l-interpreti tal-ħin żejjed illi ħadmu u nalqu l-laqa tal-lum. Grazzi.